Welcome back all of you to Nerġan nilqakom wara l ofsenar għal għatar komitat u dawk li ma kienux prezenti dal-ħodu aħna kena diskussjoni interessanti ħafna mal-Ministru Grek tal-impigi. U, u jina zgura illi s-sanarġaw nitkellmu fuq dan is-suġġett. Issa wasar il-moment tal-votazzjoni li tamal għandkom il-karti tal-vot ma'kom u li daħaltuhom fil-magna u sa nibdew bil-votazzjoni fuq il-lista tal-vot fuq il-ftejm provvizorju illi huwa konfermat mill-koreper fuq l-espożizzjoni għal karċinoġeni u mutaġeni fuq il-posta xogħol. għaw e, vot iżejjed minna ħata l-IPP. L-votazzjoni maluqa hemm 42 favur u 8 nulli. Grazie. Issa nkomplu fuq President, eh, maħniex interpretazzjoni fil-kabina spanjola. Esatko. Għanna xi problemi zar bis-sistema ta' interpretazzjoni lum. Normalment eh, se jkun hemm problemi Eh, ċoċ dew minn zaħir, e, memx għalfejn nerġaw nibdew, nistaw nistennew ftit sekondi u jirġa jibda. Mela, inkomplu fuq l alla bosta opinjoni fuq il-budget ġenerali. U nibdew bil-kompromess A. Favur, kontra, għaddit, emenda <coughs> wieħed erba' tlieta kompromess B favur kontra Astenzjoniet għadda. Emenda seba, favur, kontra, astenzjoniet. Namlu verifika fuq l-emenda numru seba. Il-votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, għadda dan il-kompromess b-27 vot l-emenda Issa għal kompromess ċe, favur, kontra, astenzjoniet, għadda. Il-pazna li tmiss, l-emenda 14, favur, kontra, astenzjoniet, għadda, kompromess di, favur, kontra, astenzjoniet, għadda, issa għal kompromess pe, fu l-istess paġna, favur, kontra, astenzjoniet għadda. Emenda 23, paġna numru 4, favur kontra astenzjoniet għadda. Kompromess F, favur kontra astenzjoniet. Nerġaw nivotaw fuq il-kompromess F, favur kontra astenzjoniet għadda. Issa naddu għal-emenda 30, favur, kontra, astensjoniet għadda, kompromess G, favur, kontra, astensjoniet għadda, emenda 31, it-tini parti. 31 <coughs> tini parti. <coughs> Favur. <coughs> kontra. Astenzjoniet, maddiċ. Emenda 38 favur kontra <clears throat> Astenzjoniet, addit. Emenda 39 favur kontra Astenzjoniet, addit. Emenda 40 favur kontra Astenzjoniet, addit. Emenda 41 favur <clears throat> kontra Astenzjoniet, addit. Emenda 42 favur kontra Emenda 42 għal darbohra. Favur, kontra, astenzjonijiet. Namlu verifika. Emenda 42. nalqu l-votazzjoni u qed naraw li riżultat huwa 29 favur. Emenda 43 <coughs> b'emenda orali favur kontra astensjoniet għaddit. U dan jfisser li issa se nivvotaw fuq l-opinjoni eh, kif ġiet emendata. Il-votazzjoni miftuħa, il-votazzjoni maluqa. Għaddit 41 favur. Grazzi. Issa naddu għal proċedura tal-budget u il-lista tal-vot għal dan is-suġġett. Nibdew. 5770. Favur, kontra. Astenzjoniet għaddit. 5771. <clears throat> Favur, kontra. Astenzjoniet għaddit. 5772. Favur, kontra. Astenzjoniet għaddit. 5773. Favur, kontra astenzjoniet għaddit. 5-7-7-5 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 5-7-7-6 favur kontra. Ma diċ, pero jnamlu verifika Seba Sitta. Votazzjoni maluqa, l-votazzjoni issa maluqa. Għaw u vot zejiet fl-SND. Tajjeb. Mela fil-fat maddieċ din l-emenda. <clears throat> Issa naddu għal 5-7-7-4. Le, di taqa, mela le, nivutaw Iva, nivvutaw fuq 5774. Favur, kontra. Astenzjoniet, maddiċ. Namlu verifika. Tajjeb, 5774. Votazzjoni miftuħa. Ista votazzjoni marruqa. Fil-fat, għaddit. Għamlina tajjeb li għamlina verifika. 5, 7, 7, 7 favur kontra astenzjoniet għaddit 5 seba seba 8 din taqa mela issa naddu għal 5 seba seba disa favur kontra astenzjoniet għaddit kompromess A favur kontra astenzjoniet għadda 5-7-8-1 favur kontra astenzjoniet maddiċ 5-7-8-2 favur kontra astenzjoniet jien namlu verifika għal 5-7-8-2 votazzjoni miftuħa votazzjoni issa maluqa u maddiċ li 26 vot. 5-7-8-5 favur. Kontra. Astensjoniet. Maddiċ. 5-7-8-6 favur. Kontra. Ma rajt so. L-esti mumiex etjivu ta' hawnhekk. Namlu verifika l-aħjar ħaġa. 6, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma ddiċ infatti. 5784, favur. Kontra. Astenzjonijiet ma 8, 3, favur. Kontra astenzjoniet, għaddit. 5, 7, 8, 9 favur, kontra, astenzjoniet, maddiċ. 5, 7, 8, 8 favur, kontra, astenzjoniet, maddiċ. 5, 7, 8, 7 favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Issa, il mista ah, u naddu għal 5-7-9-5 favur 5-7-9-5 favur kontra astenzjoniet maddiċ 5-7-9-6 favur kontra astenzjoniet maddiċ 5-7-9-4 favur kontra astensjoniet maddiċ. Kompromess B, favur, kontra, astensjoniet, għaddit. ħamsa favur, kontra, astensjoniet, maddiċ. Hamsa seba' disa disa, favur, kontra, astensjoniet, għaddit. 5-8-0-1 favur kontra astenzjoniet għaddit 5-8-0-2 favur kontra astenzjoniet maddiċ 5-8-0-3 3 eh, favur kontra astenzjoniet għaddit 5-8-0-4 favur kontra astenzjoniet għaddit 5806 favur kontra astensjoniet maddiċ 5805 favur kontra astensjoniet għaddit 5807 favur kontra astensjoniet għaddit 5708 favur kontra astensjoniet maddiċ 5-8-0-1-0 favur kontra astenzjoniet għaddit 5-8-1-1 favur kontra astenzjoniet għaddit 5-8-1-2 favur kontra astenzjoniet 2 namlu verifika. 5-8-1-2. Issa l-votazzjoni miftuħa. Issa l-votazzjoni maluqa. U għaddit. 5-8-1-3 favur. Skużawni tajt il-President, 5814. Mena irridu nivutaw 5813 favur kontra. Astenzjoniet, għaddit. 5814 favur kontra. Astensjoniet. maddiċ. 5-8-1-5. Wieħed erba. Namlu verifika fuq 5-8-1 erba. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni issa maluqa. <clears throat> Fil-fat, għaddit din. 5-8 Wieħed ħamsa favur kontra astensjonijiet għaddiet. Ħamsa tminja wieħed sitta favur kontra astensjonijiet għaddiet. Ħamsa tminja wieħed seba favur kontra astensjonijiet għaddiet. Ħamsa tminja wieħed tminja favur kontra astensjonijiet għaddiet. Ħamsa tminja wieħed disa favur kontra astensjonijiet għaddiet. 5820 favur kontra astenzjonijiet. Jider li li għaddejt, pero peress li għamil zballa anki l-ħar darba namlu verifika 5-8-2-0, votazzjoni miftuħa 5-8-2-0. essa votazzjoni marruqa. Fil-fat dina maddeċ. 5-8-21 favur kontra astenzjoniet maddiċ 5-8-22 favur kontra astenzjoniet maddiċ 5-8-23 favur kontra astenzjoniet maddiċ 5-8-24 favur kontra astenzjoniet maddiċ 5825 favur kontra astenzjoniet maddiċ 5827 favur kontra astenzjoniet maddiċ di suppost ta' le, ma tax 5828 favur kontra astenzjoniet namlu verifika, 5-8-2-8 biex niverifikaw biex nkunu zuri. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni marruħa. <clears throat> Infatti, maddiċ, 28 vot. 5-8-6-2-6 favur kontra astenzjoniet għaddit. 5-8-3-0 favur kontra astenzjoniet għaddit. Namlu verifika fuq din 5830. Votazzjoni miftuħa. 5830. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. M'għaddiċ. 5831 favur. <clears throat> Kontra. Astensjoniet. M'għaddiċ. 5831 5-8-2-9 favur <clears throat> kontra astensjoniet. Iddir li din għaddit pero namlu verifika 5-8-2-9 votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa 5-9-5-8-2-9 Iva, għaddit. employment 5-8-2 għaddit 5-8-3-3 favur kontra astensjonijiet namlu verifika 5-8-3-3 votazzjoni miftuħa Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 43 vot. 5-8-3-4 favur kontra astensjoniet għaddit 5-8-3-5 favur kontra astensjoniet għaddit 5-8-3-6 favur kontra astenzjonijiet. Verifika, jista jkun li ma taddix. Namlu verifika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni jista' marruqa. <coughs> Fil-fatt, ma taddix. Nishtiq informakom illi il-kollega Ferhofstadt se jieġi iktar kmini. Se jasala unnek fil S20. Jishtiq jibda kmini u dan huwa aħjar kulħadd. So he will be here in... Mela, se jasal, għawnek 10 minuti uħra. Namlu pauza asira ħafna, jek tridu, peron 10 minuti uħra se jkunaw. Unkomplu. Friends, we start uh, early because uh, Mr. Verhoff is ready. Direct and uh, Okay. And, uh, Mela nibda billi nati il mikrofonu l-Sur Verhoff xtatu bad nagħmlu l-mistoqsijiet u diskussjoni. Verhofstadt. Grazie, Presidente. U l-għonet nirringrazzjak tal-istedina u anki nishtiq Diċa nirringrazzja il-President u l-membri tal-Kumitat eh, tal-Impigi għall-input li taw f'dawn l-ħarġimat u xur għal rezoluzzjoni li preparajna fil-Parlament li ġiet adottata mill-Parlament, imma anki eh, fuq il-mistoqsijiet għal dritti ta' ċittadini li bħalissa qed niddiskutu. Jekk tippermettuli, nixtieq nagħti introduzzjoni qasira u nixtieq nitkellem fuq erba' argumenti differenti. L-ewwel biex nispjega kif aħna involuti attualment bħala Parlament Ewropew f'dawn in-negozjati. U tieni kemm imxejna l-qudiem f'dawn in-negozjati, din hija parti li ħatkun qasira ħafna. mbagħad nixtieq ngħid ukoll kif sen nimxu l-qoddim fil-ġimgħat li ġejjin. <coughs> X'qed niddiskutu din il-ġimgħa u se jkun ir-rwol tal-Parlament fil-ġimgħat li ġej? Mela fuq l-organizzazzjoni tan-negozjati jidkom tafu illi aħna għamilna il-ħatra tagħna il-Kunsill u l-Parlament tat inkariku l-Kommissjoni u preċizament il-Michel Barnier biex jinnegozja fisem l-Unjoni Ewropea. U dan jfisser illi l-Kunsill Ewropew ħatru grupp ta' ħidma għal Brexit u aħna għamilna anki steering group għal Brexit. Eja e, e, simpatika il-nomenklatura li użajna huma qegħdin jaħdmu għax għandhom working group u aħna qegħdin immexxu għax għandna steering group. U il-working group fil-Kunsill huwa bbażat fuq ir-rappreżentanti ta' 27 eh, stati membri tal-Unjoni waqt il-steering group tal-Parlament qed jimxi taħt il-gwida tal-Konferenza tal-Presidenti. U dan il-grupp tal-Parlament għandu rappreżentanti anki mill-gruppi illi appoġġaw l-ewwel riżoluzzjoni fuq il-Brexit li ġiet approvata diġà qabel is-sajf mm, fil-plenarja. U hekk eh, qegħdin naħdmu u il- brexit Steering Group qed jintaqa' kull ġimgħa bej wieħed ieħor għandu kontatt kontinwu ma' Michel Barnier. U Michel Barnier qed jagħtihom kull ġimgħa stampa tal-istat tan-negozjati u x'atteġġament se tieħu l-Unjoni Ewropea u jiena se nerġa' nitaqmija nhar it-tnejn flimkien mal-Brexit Steering Group u biex ikellimna nabbat fuq ir-riżultat tan-negozjati għax in-negozjati kif intkom tafu u mafċikli ta' erba' ġimgħat. L-ewwel ġimma nipreparaw il-pożizzjonijiet ta' żewġ naħat, it tini eh, ġimgħa imbidlu dispożizzjonijiet, it-tielet settimana aħna qegħdin fit-tielet settim ġimgħa u bħalissa hija negozjat fil-fatt u mbagħad ir-raba' ġimgħa hija id-debriefing min-naħa tagħhom. Minnaħa tar Renjunit u u naħa ta' Barnier eh, lejn il-working group u l-steering group. Uffiċjalment aħna qegħdin fit-tielet ġimgħa ta' negozjati. L-ewwel eh, negozjat kien fit-19 ta' Ġunju, it-tieni wieħed kien fl-20 ta' Lulju, it-tielet round beda il-verat l-ula u l-ewwel round kien biex nibdew negozjati formalment. It-tieni round dak tal-Ulju kien fuq il-prezentazzjoni tal-pożizzjonijiet ta' żewġ naħat u t-tielet round li bdejna nhar it-tnejn li għadda hija l-istadju tal-kjarifika. Tal Un nittamaw li se jaslu għal negozjat xi moment li eh, il-ħaġa konkreta. Hemm tliet gruppi li huma parti minn negozjat e, fl-ewwel round, fit-tieni round u fit-tielet round hemm tliet gruppi eh, l-ewwel wieħed huwa fuq iċ-ċittadini fuq id-drittijiet ta' ċittadini. Għal-Parlament dan huwa importanti ħafna l-inċertezza li ġiet eh, li ħolqot il-Brexit għal ċittadini Ewropej li jgħixu fir-Renju Unit u anki tar-Ren ta' ċittadini tar-Renju Unit li jgħixu fl-Ewropa eh, għalissa ħadd ma jaf kif se timxi u mbagħad hemm eh, grupp ieħor fin-negozjati fuq il- fuq il-negozjar finanzjarju, fuq il-kont, u intkom tafu l-Unjoni Ewropea prezentat dokument dettaljat fu eh, l-elementi li jikomponu dan il-kont u matem gruppi ieħor fuq kwistjoni oħrajn ta' separazzjoni hemm lista sħiħa ta' kwestjoni iktar speċifiċi li jridu jiġu risolvutu qabel ma eh, jseħ l-irtirar ta' Renju Unit fl-2019 waħda minnhom hija iktar marufa fuq il-kwistjonijiet tal-Euratom u fuq is-sikurezza eh, atomika imma hemm seba bej wieħed ieħor kwistjonijiet li qegħdin jiġu diskussi f'dan il-grupp ta' ħidma. Mbagħad ġi deċiż li ma jagħmlux eh, grupp ta' ħidma imma hemm dialogu dirett bejn eh, il-negozjatur, il-viċi negozjatur minnaħat tal- eh, tal-Ewropej, sur Olli Robbins, e, e, illi huwa responsabli għal Brexit fir-Renju Unit fuq il-kwistjoni tal-Irlanda, fuq il-frontiera bejn il repubblika Irlandiza u l-Irlanda ta' fuq. E, fil-fatt hemm erba gruppi ta' ħidma differenti, Tlita huma gruppi ta' ħidma uffiċjali, drittijiet ta' ċittadini u kont finanzjarju, umbat eh, kwistjoniet eh, speċifiċi fu il-kwistjoni tal-frontiera fil-Irlanda. Dana u biex ngħidilkom fu l-organizzazzjoni, l-istruttura tan negozjati. U nixtieq nfakkarkom li aħna għedin issa fil-tielet round, il raba round se jkun qabel l ħar ta' settembru. Umbat jibda r round ġdid f'Ottubru. Fuq il-sustanza ta' negozjati sissa dan huwa tini punti għaj, jena naħseb illi Għawnek ah, għet niftaħ bib miftuħ kif najdu <laughs> bil olandis fi sens li għedin uh, eh, maħna namlu xej ġdid, il-bib huwa ġa miftuħ. E, il-progress huwa miexi bil-mod ħafna u dana e, huwa mħabba fil fat li minn żewġ naħat għandna bżonn ta' dokumenti ta' pożizzjonijiet qabel fuq kull kwistjoni qabel ma nkunu nistgħu nibdew negozjat. Għax jekk partit wieħed qed jagħmel jew produċi dokument u l naħal l-oħra mhijiex qiegħda tagħmel id-dokument, għadra mux faċli li wieħed jibda negozjati, però jien naħseb li għacħar ċar illi kulħadd jaħseb, iż-żewġ naħat jaħsbu illi jekk aħna ma naqblux ma niftemux e, e, hija ħażina għal kulħadd. U tiftakru illi fir-Renju kienem kien hemm minn qed illi il-fatt li ma jkun hemm l u ftehim u li milli jkun ftehim ħażin, ma dana mhuwiex iktar eh, il-każ illum. Umbagħad hemm it-tieni bidla mill-bidu tan-negozjati, ċoħe hemm komprensjoni ikbar minn naħa Unit għal bżonn li jkun hemm ftajm transitorju. Dina kienet il-pożizzjoni tal-Parlament mill-bidu net u tistaw taqraw dan fi rizoluzzjoni li adottajna ħna. Fil-ewwel ġurnata aħna għadna illi huwa impossibbli illi f-14 15 il-xar naqblu fuq eh, l-irtirar ċoħe ifisser eh, id-drittijiet ta' ċittadini, il-kont finanzjarju, il-frontiera u l-kwistjonijiet l-oħra, u barra minn hekk illi kollna anki dettal fuq il- ftejim fuq ir-relazzjoni futura, id-dettal, e, e, e, biex niddefinixu kull dettal fuq ir-relazzjoni futura. U li damlu dan f-14 xar, għalina derilna mill-ewwel ġurnata illi ma kienx se jkun possibbli u għal din raġuni aħna għamilna ir-riżoluzzjoni li intkom adottajtu illi daħalna paragrafu fuq periodu ta' transizjoni possibbli limitat Aħna tkellimna fuq periodu ta' tliet snin, tiftakruh dan. U issa hemm dejjem iktar eh, rikonoximent għarfin illi hemm bżonn li nagħmlu dan il periodu ta' transizzjoni. X'se eh, tkun is-sustanza ta' dan il periodu ta', tra ta transizjoni jridu niddiskutuh, però jien naħseb illi għan iktar ma nitilfu żmien issa fi xurta li ġejjin iktar jider ċar illi il-periodu ta' transizjoni jista' jkun biss eh, l-estensjoni, il-proroga tal-situazzjoni eh, tal-istatus quo, għax ma nistawx assolutament immaginaw illi 50 ġimati jew xur. <coughs> Eh, insostnu l-idea illi aħjar ma jkonna ftejim mill milli jkonna ftejim ħażin u ettini illi mannix bżon il-periodu ta' transizjoni. U f'dan il-periodu għanna bżon eh, eh, tal-żmien biex nifinalizzaw il-relazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit dejjem qed tiġi iktar aċċettata minn ta' kulħadd. Kif intkom eh, innotajtu, bla dubju, ir-Renju Unit f'dawn l-aħħar ġimgħat 15, ir-Renju Unit ħareġ xi dokumenti, xi ħut minnhom huma dokumenti ta' pożizzjoni, oħrajn aħna nsejħulhom eh, dokumenti ta' sħubija u erba minn dawn is-seba dokumenti jirrigwardaw il principalment il-relazzjoni futura bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea. Jiena minista nagħmel kummenti fuq il-kwalità ta' dawn id-dokumenti, Għaliex le, għaliex il-punto di vista tagħna huwa eh, li l-ewwel net aħna rridu nimxu eh, u nagħmlu progress suffiċenti fuq il-ftehim tal-irtirar qabel ma nistgħu nidħlu fuq id-diskussjoni fuq il-relazzjoni futura. U ma naħsbux illi aħna għamilna progress suffiċenti attualment fuq il-kwestjoni tal ftehim ta' it-tirar u fuq it-tlet elementi ewlenin ta' dan biex nibdew namlu diskussjoni fuq relazzjoni futura. U dan għajfisser illi l-ewwel irridu nikkonkludu fuq il ftajim ta' irtirar, aħna bħala parlament indikajna illi e, il-progress suffiċenti u neċessarju assolutament biex nkunu nistaw nibdew diskussjoni fuq il-relazzjoni futura. Però Aħna bla dubju innotajna illi id-dokumenti differenti li ġew maħruġa mir Unit fuq il-relazzjoni futura edin jimxu fuq l-idea, edin jibbazaw ruħom fuq l-idea illi <clears throat> mux se jkunem e eh, sorveljanza biex najdu hekk il-ġudizjarja tal-orti tal eh, ta' ġustizja illi kollum kompetenza totali fuq il-kummerċ eh, u illi mux se jkunem kontinuazzjoni ta' ħlasijiet lejn il-budget tal-Unjoni Ewropea. Umbat fuq il-kwistjonijiet ta' drittijiet ta' ċittadini, jena naf li jintkom il-komitat ta'kom u involut bisħieħ f'din id-diskussjoni fuq drittijiet ta' ċittadini. U jena nishtiq illi nerġa' nitkellem fuq dawn il-punti. E, il-frontier, il-ħaddima tal-frontieri, il-posting uh, u il-sistema ta' sikurta li huma tlet elementi ta' drittijiet ta' ċittadini. L-ewwel net nati stampa ġenerali. Xamlu żewġ partijiet ipproduċew tabella pubblikata E ġiet ippubblikata kemm min-naħa tal-Unjoni Ewropea kif ukoll minn naħa tal-Renju Unit u qegħdin jagħtu paragun bejn il-pożizzjonijiet u qed jindikaw fl-aħdar naqblu <laughs> naqblu l-inqas illi l-aħdar ifisser il naqblu <laughs> li m'hemmx kontradizzjoni isfar ifisser illi irridu niċċaraw iktar dak il-punt. Allora, hemm diverġenza fuq ħafna kwistjonijiet il-kwestjoni fuq il-reunifikazzjoni familjari wara il irtirar il-limitazzjoni jew il-żieda amministrativa fil-proċedura in-nuqqas ta' għarfin ta' kontribuzzjoni ta' sikurezza soċjali li ġu wara l-irtirar, in-nuqqas ta' ċarezza fuq il-ħaddima tal frontira u kwestjoni toħra illi rigwardaw id dritti ta' vot, eh, ħiliet titoli professjonali dawn u anki drittijiet oħrajn ekonomiċi dawn il-drittijiet ġew immarkati bħala uh, uh, sofor il-messer illi iridu niċarawhom iktar. Mela aħna Pala parlament et niprovaw fil-konferenza tal-presidenti u l-Brexit Steering Group et niprovaw aħna nimbutawhom dawn il-negozjati. Iż-żewġ partijiet biex jagħmlu progress u joħorġu bi konklużjoni fuq id-drittijiet ta' ċittadini għax ma nistgħux aħna nimmaġinaw illi 14 il eh, xar eh, ta' inċertezza għal ċittadini ikomplu u jena nishtiena dirkom li jien nirċevi miet anzi forsi eluf ta' ittri minnaħa ta' persuni illi edin jikontattaw il-parlament u edin jajdu ma nafux xinu l-istatus tana u edin jgħatu eżempi konkreti tal-problemi tagħhom u edin jistaqsuna xiridu namlu, mux ed jirreferi bis għad ċittadini eh, Ewropej li jiexu fil renjuniti Uniti, ma anki eh, dawk Britanniċi li jiexu fi stat membru tal-Unjoni u naraw hawnhekk li l-iktar eżempju negativ kien dik litra illi ġiet mibawta mill-Home Office għal mit ċittadin eh, Ewropew eh, jgħidulhom eh, għalulhom li jridu jitilqu mill-Renju Unit Umbat wara għamlu stqarrija illi kien zbal, imma wieħed iħoss illi diġa mhux biss fir-Renju Unit imma anki fl europa f'ċerti stati membri hemm ġa tentativ biex naraw ċittadini eh, eh, britanniċi bħala eh, stranieri, bħala forestieri fl-Unjoni Ewropea u l-kontra u ċittadini Ewropej fil ren Unit bħala forestieri. U dan huwa żbaljat għax ċittadini e-, britanniċi huma ċittadini tal-Unjoni Ewropea u ċittadini Ewropej għandhom jiġu trattati bla stess mod skont il-liġi Ewropea u ma jistawx jiġu konsidrati bħala e, forestieri. U qed naraw li dejjem iktar hemm prassi amministrativa illi qegħdin jinħolqu biex għal-ċittadini Ewropej biex eh, ikollhom dokumenti f'Renju Unit u jina qed nirċevi ħafna ittri eh, tal-ment biex eh, fuq dak li qed jiġri minna tagħhom anki fil-kontinent. U aħna maħniex parlament li nindefendu biss tip wieħed ta' ċittadini, aħna niddefenduhom kollha dawn iċ-ċittadini, kemm dawk Ewropej li jgħixu f'Renju Unit kif ukoll dawk ta' Renju Unit li jgħixu fil-kontinent there is a... Uh, Għalda stant. Mela, t-telet punti għaj, xinu jiġri din il-ġimma? Din il-ġimma tul il-negozjati. Hemm tliet suġġetti prinċipali li tiġu diskussi f'dan it-tielet round ta' negozjati l-ewwel nett dwar id-drittijiet taċ-ċittadini u dan jolqod direttament il-kumitat tagħkom tin jiffukaw fuq il-koordinament tas-sigurtà soċjali u dwar il-kwistjoni ta' drittijiet aggregati ħajqfu ħajkun hemm trattat ġdid wara l-ittirar jew inkella ċittadini se jistgħu jkomplu jibnu drittijiet aggregati anki wara. Din hija waħda mill-kwistjonijiet prinċipali dwar il-ħaddiema ta' frontiera. Punt ieħor fil fil-paper tar-Renju Unit ma kien hemm l-ebda referenza għal din il-kwistjoni tal-ħaddima ta' frontiera u t-tielet element li se jiġi diskuss din il-ġimgħa ir-rikonoxximent reċiproku ta' kwalifiċi fil-ġejjieni. It-tieni punt prinċipali ta' rawn din il-ġimgħa huwa ċarezza fuq il-kondizzjonijiet finanzjari li għedin nistennew mingħata Renju Unit huwa reazzjoni għal paper li ġiet ippubblikata dwar is-soluzzjoni finanzjarja mingħata Sur Sturbanja l-Kummissjoni Ewropea u l-bażi legali kif sejra tirreaġixxi l-kontraparti tar-Renju Unit naħseb hija ovvja jekk hemm numru ta' obbligi legali, dawn l-obbligi legali jħolqu anki ċerta piżijiet finanzjarji li qed jiġu konsidrati u t-tielet net l-Irlanda. ħajkun hemm dibattitu dwar il-frontiera bil- l-Irlanda u l-Irlanda ta' fuq. Forsi rajtu il Unit publikaw paper twila dwar huma kif jaraw il ġejjini tal-frontiera u l-kooperazzjoni mal-Irlanda ta' fuq għal wara l-irtirara l-Unjoni Ewropea involuta fil-qrib fuq numru ta' politiki fl-Irlanda ta' fuq ma nġedin pretendu jew nistennew xi żviluppi rivoluzzjonari. Dwar il-soluzzjoni tal-Irlanda, il-ħaddiema u drittijiet tagħhom kif ukoll l-obbligi finanzjarji. Il-ħidma tal-Parlament TI u tal-Steering Group ta' Brexit nittama li l-ġimma diħla nkun ristaw nirritornaw għal plenarja ġewwa l-Parlament bi proposta riżoluzzjoni għad-drittijiet ta' ċittadini. Mesa issa wasal il-waqt li għabbażi ta' riżoluzzjoni tagħha niċċaraw x'jista' jiġi aċċettat u x'ma jistax jiġi aċċettat mill-proposta illi tqedet fuq il-mejda minnaħa tar-Renju Unit. ta' fuq il proposta tar-Renju Unit huwa Lekkim sejja sejjaħ settled status għal-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Dan se jirrikjedi talba minn kull individwu biex jiksbu dan l-istatut għalu illi uffiċjalment dan xi ħaġa li għandu jimxi ħarir fil-waqt il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Unjoni Ewropea komplessivament il-għala ma nkomplux biex situazzjoni eżistenti nigarantixxu drittijiet tal-ċittadini tal-Unjoni li jgħixu fil-kontinent u jissuktaw drittijiet ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea li jgħixu fil-Unjoni il-għala għana naħol u statut ġdijt li tamlom parti mis sistema ta' immigrazzjoni tal-Unjoni ċalġejjeni. U anke kif titratta um, bil-monitoraċ l-għalix. Għandek il-ġurisprudenza tal-Orti Ewropea fejn għajdu fejhuma huma jgħidu li għandhom irati tajba ir-Renju Unit, aħna ma nix dubju mill kwalità tal-rati fil renju dik mhix il kustjoni L-intenzjoni tiegħi li mur lura l-plenarja fit-3 Ottubru. Dik hija l-ewwel plenarja ta' Ottubru ikun it-tlieta biex imorru b'riżoluzzjoni li tindika il-Parlament wara il-jiem u l-ġimgħat kollha ta' dibattitu u negozjati dak x'inhu aċċettabbli għalina u x'mux aħjar ngħidu issa billi ngħidu fl-aħħar taċ-ċiklu fl-2019. Nindikaw x'inhu u xmux possibbli għalina dejjem bl-istess san il-ħarsien ta' drittijiet ta' ċittadini. Jiena naħseb il l-lan ta' demokrazija, dal-inqas demokrazija Ewropea, mhux li nbaxxu il-livell ta' drittijiet ta' ċittadini, iżda tal-inqas l nħarsu il-livelli eżistenti ta' drittijiet ta' ċittadini. Jiena hawnhekk qed nitkellem mhux biss dwar iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea zdan kell ċittadini tar-Renju Unit għalina ma meġ differenza aħna rridu nħarsuhom. Din tkun il-filosofija bażika ta' dik ir-riżoluzzjoni. Dan brabta mal- progress li jkun sar fuq il-pożizzjoni. F'dik ir-riżoluzzjoni fejn nitkellmu dwar id-drittijiet u l-frontieri ta' bejn l-Irlanda u l-Irlanda ta' fuq. Nasab il-Parlament mhux se reaġixxi għal dik il-paper da' stant estensiva li trasqet mir-Renju Unit dwar il-possibilità ta' ġestjoni tal-frontiera bejn ir-Repubblika tal-Irlanda u l-Irlanda ta' fuq fejn aħna għadna il-frontiera ma ġobniex, ma rridux frontiera jibsa u dan ix-xenarju neskriduh kompletament. U punt tal-aħħar forsi forsi jkun strument li tajt illi progressari vajole jekk il-progress jimxi bil-mod ferm palma huwa l-kas palissa diffiċli li taqbad u tajt illi sa iva bizzejet progress sa' ottubru meta jkun hemm il-Kunsill Ewropew ta' Ottubru. Iżda il-kontenut ta' drittijiet ta' ċittadini il-progress ta' negozjati in ġenerali naħseb illi għal-korp eled demokratikament Ottubru diġa huwa waqt tajja biex tagħmel evalwazzjoni u ma toħodx tistenna sa tmiem is-sena. Jiena nittama illi iżjed mill Ikun hemm iżjed bila riżoluzzjoni mill-steering group ta' Brexit sabiex ikun jistgħu nestendu n-numru ta' gruppi li jaħdmu fl-steering group ta' Brexit fil ġejjieni diġa għedin għadmu dwar dan. Din hija l-istampa ġenerali, mhux l qasira, għax qasira ma kienitx imma tastan twila lanqas. Jiena issa hija hawn dejjem ma' dispożizzjoni tal-kumitat tagħkom. Xinna naslu fi staġġiet avvanzat tan-negozjati. Grazzi ta' din l-introduzzjoni, qasira ma kienieċ. Iżda waħda illi ti valur, introduzzjoni tajba għal dawk illi f'din is-sala ma segwewx negozjati u dibattiti fid-dettall. Possibilità anke biex tressa mistoqsijiet. Nad il-mikrofonu lil koordinaturi f'dan il-komitat. U bat ikun possibbli għal dawk li jxiu jintervjenu jagħmlu talba għandi l surmanu sur kluna illi talbu għal mikrofonu biex jagħmlu intervent u possibbli għal komplement ta' min jixtieq iżid issimu fil-lista nippruvaw nkunu effiċjenti kemm nistgħu. Għaliex is-sur Verhofstadt ma jistax jibqa' maħna għal komplement tal-ġurnata. Iżda u ta' pjaċir li għatawnek fostna u li għan urejda l-interess. Mela nibdew bil-koordinatur tal-PPE, is-sur David Kaz. Għandek il-mikrofonu. Grazzi, Signora President, grazzi l-Istur Verhofstadt l-ewwel net tal-li ta' hawnhekk tiltaqa' Amana u tal-preżentazzjoni tiegħek. Ma nafx hekk kellekx biżejjed progress fuq drittijiet ta' ċittadini għaliex jiena interessat wieħed mill-gruppi li semmejt dwar drittijiet ta' ċittadini. Xinni għas salvagwardja ta' drittijiet akkwiziti fir-Renju Unit miċ-ċittadini Ewropej. Il-mistoqsija tiegħi hija xejrin namlu biex nizguraw li dawn in-nies se jkollhom aċċess għall-edukazzjoni u l-kura medika. Għasar biżejjed progress biex ikun qed tweġiba. X'tikket tarċevew? Ħadra, oranġo jew ħamra bl-istess skema ta' kuluri li semmejt inti l-ewwel. Naddu s sal grupp SND Grazzi ħafna, Signor President, u grazzi ħafna li l-ek surfer ħafstat għal-prezentazzjoni u għal-fat li inti għet li l-est li tenna u għek f'dan il-komitat minħabba naħseb li importanti ħafna li aħna naħdmu b'mod koordinat fuq din il kwistjon minħabba li verament din huwa kamp ta' battalja importanti ħafna lina l-koll. Huwa veru il-gvern tar-Renju Unit illi bħalissa huwa iktar dajjef bħala gvern speċjalment wara l-aħħar mossi tal-Prim Ministru naħseb li għandhom l-aspirazzjoni waħdanija li huwa jibqgħu jippartjenu fis jibqgħu membri tas-suq waħdini u aħna nafu iżda illi dritt ewlieni tal-ċittadini tal-Unjoni Ewropea huma importanti ħafna dawn huma affarijiet li aħna rridu nqisuhom u aħna qed nħdu kos li nisimhom huma importanti kemm għall-Unjoni Ewropea kif ukoll ċittadini. Jiena naħseb li drittijiet tal-ċittadini għandhom imorru id fit man negozjati għall sħubija tal-Renju Unit fis-suq waħdini fis suq Interni. Jiena naħseb li din hija xi ħaġa importanti ħafna li għandna nsemmu aħna minħat tal-Parlament Ewropew. Nixtieq insaqsi mis-sosjal fejn nixtiequ aħna nbidlu l-istatus ta' drittijiet soċjali u drittijiet tax-xogħol ta' dawk iċ-ċittadini li huma ċittadini tal-Unjoni Ewropea li huma residenti fir-Renju Unit. Jiena naħseb li rridu nkomplu nżommu pożizzjoni soda minħabba li il-pożizzjoni naħseb illi qiegħda tkun id-din jazzartaw ħafna jina naħseb li kolli nejt li ma nafx jekk l-istrateġija tal-gvern tal-Unit e, hijiex differenti tal rappreżentanti tagħhom ġifir matul negozjat jiena naħseb li rridu nżommu pożizzjoni soda rridu nibqgħu ninsistu ħalli bekk nkun nistgħu niggarantixxu drittijiet soċjali f'dan il-qasam anke l-qasam tax-xogħol naħseb li importanti li aħna jkollna Brexit intelligenti u Brexit ġust li jintlaħaq ftehim tajjeb il-Brexit intelligenti fisser li mill perspettiva ekonomika jiena naħseb li aħna nkunu nistgħu nqisu dawn. il puntista fl-istess ħin ma jkunx Brexit ġust jekk aħna maħniex nqisu drittijiet soċjali u drittijiet tax-xogħol tal-ċittadini Ewropej. Jiena naħseb li f'dan il-kuntest huwa importanti li aħna niggarantixxu li jkun hemm sistema ta' koordinazzjoni tas sigurtà soċjali li hija simili ħafna dak li għandna bħalissa kemm mal-ħaddiema kif ukoll għal dawk li ħajġri fil-ġejjin aħna ninsabu fl-ewwel fażi ma nistgħux innegozjaw it-tieni fażi jekk mhux ħankunu nafu eżattament x'ħajkun il-ftejjim tal-ħruġ tal-Brexit ġifiri fiex ħajkonsisti jena naħseb l-importanti li jkollna koordinazzjoni tas sistemi soċjali ħalli bekk ikollna Brexit li jkun ġust għal kulħadd. Anka rappreżentanti tal-Parlament Ewropew din xi ħaġa importanti nafu li hemm ħafna ċittadini illi qegħdin jibsu ħafna minħabba inqas ta' sigurtà li bħalissa dejjem minna naħseb li huwa żball ukoll eh, illi għedin jamlu r-renjuniet fl-istrateġija tagħhom minħabba li qegħdin jaraw li hemm ħafna nies li qegħdin bil-mod il-mod joħorġu u naħseb il-persuni li bħalissa qegħdin jitilqu minn hemmhekk bil-mod il-mod għandna dan l-exitu sanka skont l-informazzjoni l-informazzjoni l ġbarna jiena naħseb li id-data preċiża tal-Brexit importanti nistabilixxuha minħabba illi il-minnaħa tar-Renju Unit qegħdin naraw illi huma għalihom il-drittijiet imbidlu minn mindu intbatet litra tal-artiklu tal 50. Iżda jena naħseb illi dawn il-bit li għandhom ikunu effettivi minn mindu tkun ikkonfermata il-ħruġ tal-Renju Unit. Apparti minn hekk iridu nżommu wkoll u nippreservaw ġurisprudenza tal-drittijiet soċjali minħabba li aħna nafu illi minħabba illi m'hemmx l-istess sistema fir-Renju Unit aħna rridu niggarantixxu drittijiet tagħhom anka fuq il-livell legali u anka l-prova ta' residenza aħna rridu naraw kif ħa joħorġu bil-garanziji bil-provi. Jekk ħajkun hemm iktar minn sentejn jew tliet snin ta' residenza, naħseb li rridu nkunu iktar flessibbli fil-każ ta' dawn in-nies, mhux eh, ma nixtiequx li jkun hemm iktar burokrazija li tista' xekker id-drittijiet ta' ċittadini Ewropej. Grazzi ħafna Sur Verhofstadt. Thank you, then I'll give the floor to Grazzi Nadia sal-mikrofonu l-Sinjura McIntyre Alicia. Grazzi. Grazzi l gil Hofstadt għal debriefing dettaljat tiegħu u tal-approċ pożittiv Bosta qegħdin jgħidu illi konsekwenza importanti ta' Brexit huwa il-tnaqqis ta' drittijiet tal-ħaddiema fir-Renju Unit. Jiena ma nemmenx li dan ser ikun minnu nemmen fil-fatt li l-Renju diġà għandu drittijiet ola għal-ħaddiema u drittijiet u standard ta' sigurtà u s-saħħa ola minn dawk stabiliti fil-leġislazzjoni Ewropea u naħseb inti temmen u tifhem illi hemm impenn imġeddet għal kondizzjonijiet ekwi u ġusti fl impiek fir-Renju Unit. U nista' semmi eżempji ta' fejn biżna l-istandards Ewropej il-lif ta' ġenituri u l-paga ekwa ġew introdotti fl-2014 ġenituri tal-tfal imwilda jew adottati. Xaġġeri ta' maħanix fuq livell tal-Unjoni Ewropea ir-Renju Unit, rata ta' nisa fil-posta xolija għolja ħafna 71% fil-Renju Unit, 64% l-medja tal-Unjoni Ewropea. Il-paga minima hija 60% tal-tħul medjan sal-2020 fil-Unjoniet. Apparti dan għanna il-paga minima nazzjonali. Ir-Renjoniet huwa b'mod konsistenti wieħed mill liżjat stati membri li jilħa prestazzjoni għolja fil-rigward tas sigurtà u sa' posta xogħol jidhir jiġifieri li għandna t-tieni l-inqas fatalitajiet fuq il posta xogħol wara Malta il-sikli tagħna huwa ehm, jittieħed ferm inqas minn stati oħrajn il-lista tkompli u tkompli ir-Renju Unit huwa aħjar minn dak l-Unjoni Ewropea qed tilħaq fil-rigward tal- trittijiet tal-ħaddiema u ħadd ma jipprova juża Brexit biex jieħu mid-drittijiet tal-ħaddiema u nittama' tista' seħinna moħħna wkoll. Grazzi, Sur Calver Xambon, il-Grupp Alde, jikjoġbok. Merci, Madame la Presidente. Grazie, President. Mela, grazie ħafna lil-gi. Tal-prezentazzjoni tiegħu. M'għandix wisq x'inżid ngħid għaliex naqbel ħafna. U dak li ntqal il-leġiżlazzjoni tal renju Unit Firgwar tal-ħaddiema rridu nitlu f'dettal kollu li hemm meħtieġ. Nafu fil-Parlament li l għaldej appoġġaw il-paper li ġiet prodotta u mill-grupp ta' Brexit tistaw dejjem tisrew fuq il-difiża u l appoġġi tagħna. Għanna ma nistawx ninsew l-istajla sena u għadna ma mxejniex pass asfarka. Issa bħal donnu għanna rkat. Dan l-irkat xaħġa li ħajsbitċaw batu minħabba fija ċittadini stess. Fil-tim ta' negozjar dunkunu nkunu għalbina bizzejed biex nwebsu rasna. Irridu nkunu ħmir li kieku ma jkonniex pjan B u pjan B għal pjan B. Għaliex kieku ma kellux ikun hemm bil dwar il rizziet tal-ħaddiema ikun tassew ħasra jew li jkollna xaġa tiġbaħ f'tejm. Is-sur Kaza, s-sur Gutierrez għamlu punti valizi. Issa punti nixtena nixtieq jien kif għand il-mikrofonu u il limet għad din nitkellmu dwar fondi dawn huma importanti għalina. Programmi bħal Erasmus u assistenza oħra Irridu nistoktaw l-eżistenza ta' dawn irridu nħarsu drittijiet tal-ħaddiema dawk li għandhom anki stennija li jitħallsu minn dawn il-fondi u finanzjamenti. Punt ieħor l-impatt ta' dan l izbal storiku ħajkun enormi fuq ċittadini Ewropej. Bosta ħaj jispiċċaw l lura finanzjarjament dak li jista' jsir issa u li naraw drittijiet akkwiżiti. Drittijiet miksuba. Ser jiġri li l-individwi dak u l-inkwiet ma nafux jekk il- il ġejn isser jisarraf anke jekk jittieħdu deċiżjonijiet unilaterali biex imħarsa il trittijiet tal-ħaddima tagħna tal-ċittadini tagħna ma nix nibżaw nagħmlu dan. Dak huwa xogħolna dak li għandna nħarsu għandna nkunu kburin mill-Ewropa il-ċittadini Ewropej għandhom jħorġu għandhom jispiċċaw fl-aħħar tad-dibattitu jkunu kburin dak li ntlaħaq ma napprezzax li jkun hemm min jipprova jinterpreta xini t-tifsira tal-ċittadinanza Ewropea li tkun Ewropew ifisser li inti ċittadin ta' stat membru hemm l-obbligi u id-drittijiet. Ma tistax issib triq tan nofs fejn inti kollok ftit minn dak ftit mill-ħorżda fil-verità ma jkollok xejn palista dan jinkludi l-Renju fil-ġejjini għafle l-Unjoni Ewropea tibqa' ġeneruża fis-solidarjetà tagħha Iżda jfisser li rridu garanzija għal drittijiet miksuba tal-ċittadini li ma jiġux effettuati. Grazzi. Thank you very much. I'll give the floor to Martina Anderson representing the GUE Sanna l-Onorevoli Anderson, jedda ta' rappresenta l-Gwe Kirchberg. Grazzi ħafna għi ta' dik il-prezentazzjoni, grazzi li l Signor President, naf li intom smajtu l-Theresa May, illi qalet illi miex l-esta li taċċetta xi ħaġa illi tmur lil minn ftehim biex joħorġu, naħseb li dinja xi ħaġa li intom tiġa Fil-fatt nixtieq nitkellem ukoll fuq eh, dak li ntqal ukoll fuq l-Irlanda fi 16 ta' Wissu qalet tlet affarijiet illi esta illi żżomm u tirrispetta l ftejim ta' Good Friday f'partijiet kollha illi konċerna dan il ftejim mux ħajkun hemm hard border u nies illi joqogħdu fil- tramuntana ta' l-Irlanda li għanna passaport Irlandi xorta għada ħajibqaw jibbenefikaw mid-drittijiet ta' ta' ċittadini tal-Unjoni għana naħseb li rridu nħarsu li dak li qed jingħad minħabba li ħafna mid daffariet li ntqalu huma biss eh, blaf u ta' veru. Jiena naħseb illi fl-opinjoni tagħna qegħdin nitkellmu fuq l-esploitazzjoni u hekk kif dejjem intqal jekk intom ma taqblux fuq l-aċċess tal-Unjoni ta' dwana ta intom naturalment ħa mintom tirrespetta u il ftajim ta' Good Friday u ħajkun hemm hard border mal-Irlanda u ta' ħajkun jibqa jintafa tort fuq l-Unjoni Ewropea ċetra ċetra jena naħseb illi huma mhux qed eh, mux mhumiex illużi, mhux vera ma naqbilx jiena naħseb illi eh, huma affarijiet verament żbaljati li qegħdin jintqalu jiena naħseb illi hemm ċertu affarijiet li rridu jkunu rispettati u fil-kuntest ta' drittijiet ta' ċittadini meta inti tqis illi hemm 1.8 miljun persuna illi minħabba il-ftajim ta' Good Friday inataw passaport irlandiż, aħna nafu li mhux kulħadd jingħata passaport hekk. Naħseb li mhux il-Ġermaniżi kollha għandhom passaport Ġermaniż iżda huma konsiderati bħala ċittadini Ewropej. U jekk eh, fil-fatt hija qalet eh, dak li qalet fuq l-Irlandiżi bis-serjetà naturalment għandna l-artiklu 10 dritt tal-vot u anka drittijiet oħrajn jiena ħan ikkonkludi sabdan li ġej minħabba naf li hemm bosta nies li jixtiequ jitkellmu fil-kuntest tal-ftehim ta' Good Friday aħna nafu illi ċittadini tal-Irlanda li dependu ħafna fuq l-Unjoni Ewropea ħalli jiżguraw illi l-obbligu illi il-ftehim internazzjonali li huwa wieħed minnhom fil-fatt wieħed minn dan il-ftehim li għandna il-ftehim ta' Good Friday, aħna rridu naraw li minkejja d-diffikultajiet kollha li aħna għandna bħalissa nafu illi aħna nixtiequ nisufu l fatt illi il-gvern ta' Renilit għandu għanna nġdulu l-attenzjoni, minħabba li naħseb li bħalissa dak li kienu għedin jamlu għalli jesplojtaw il-situazzjoni diffiċli li ħajkon naħna fl-Irlanda u anka fl-Unjoni Ewropea. U il-gvern tal-Irlanda bħalissa qalu li mhumiex lesti illi jaħdmu favur e, dawk li huma favur il-Brexit u għaldin raġun tamalli tama li istituzzjoni tibqa' hekk nirringrazzjak ħafna xogħol kollu li inti għamil f'dan il-qasam u nittama li l-Parlament ħajkompli insisti fuq ir-riżoluzzjoni illi fija intqal illi l-Parlament Ewropew ħajinsisti fuq il-ħarsien tal-ftehim ta' Good Friday. Signor Anke, partit tal-ħodor. Iva, jena naħseb li dak li qed jiġri mhuwiex tajjeb u ħankun ċara fuq għadin jena jidr li li minn dak li qed tinti l-affarijiet huma verament imħawdin. Palissa qegħdin nippruvaw nirranġaw l-affarijiet u niċċarawhom iżda hemm ċartu punti li għalija verament mhumiex ċari. Jiena xtaqt li ikun hemm iktar introduzzjoni fuq il-kontenut u xorta waħda rajt li inti kont fukat fuq l-istruttura, zda jina naħseb li rridu navanzaw, jina kont kontent bil-fat illi jett illi aħjar jintlaq ftejn minn ma jintlaq lebda ftejn. Ma nafx jekk minn ħatar Renjunitu miex qed jaraw l-affarijiet l-istess mod, iżda ma nafxek kux hux Din fl-istess sitwazzjoni, xorta waħda tirħejju ruhom minkejja illi eh, jista' jkun hemm l-eventwalità li ma jintlaħaqx f'tejjim jiena naħseb illi din hija xi ħaġa li aħna rridu nkomplu naħdmu eh, fuq rridu naraw hija allura jekk ma jintlaħaqx f'tejjim x'ħajamlu rennit ħajkollhom jerġgħu japplikaw biex jissibu fl-Unjoni Ewropea. Anka il-bosta itri li jintirċevejt mill-ċittadini tal-Renju Unit u anka minn dawk iċ-ċittadini li mhumiex Ingliżi li huma residenti tar-Renju Unit li jixtiequ jkunu jafu x'ħajġri. Jiena naħseb li tħassib tagħhom għandu jkun diskuss separatament mill-punti l-oħrajn ħalli ma ma jgħidux jilabu bjom fil-negozjati naf li fil-fatt diħa tkun diffiċli minħabba illi huma għażlu li jmorru fir-Renju Unitu u għażlu dan il-pajjiż bħala pajjiżhom bħala dar ġdida taħħa se jkollhom jiexu f'din il-konfessjoni kollha. Il dawk illi għandu huma sidin ta' kumpaniji ingħataw priorità u rrid nsaqsi allura din hija xi ħaġa li intom għandkom bessibkom tamlu anka fil-kuntest tal-ftim tal-Brexit u t-tini mistoqsija hija fuq il-ħaddim stazzjonati aħna din id-diskutu t-ġdid tal-direttiva tal-ħaddim stazzjonati din hija bbażata fuq il- il-servizzi u għallura u għekket nitkelmu aħna fuq il-servizzi tal-ħaddima rridu naraw u koll x'nistgħu namlu l-aħħar mistoqsija tiegħi ħafna drabi jingħad il-gvernijiet kollha ta' 27 stat membru kollha fl flimkien f'dan il-kuntest. Inti taħseb li tista' forsi tgħidilna naqra x'taħseb inti x'inhi l-informazzjoni, il-perspettiva tiegħek u x'nistgħu nagħmlu biex verament inżommu din laqda bejn is-27 stat membru li ħar Grazzi ħafna. Issa għana l-Sur Raymond Finski. Fisem li FDD. l-Onorevoli Finch. Aħna nafu illi miljoni ta' xogħlijiet jiddependu fuq eh, l-issuq tar-Renju Unit. L-ekonomija tar-Renju Unit hija titqabbel ma' l-ekonomija ta' 20 stat membru iżgħar. Kif ħat ispjega din lil dawk li tilfu il xogħol tagħhom? Aħna komplu nħarsu l-proġett tal-laqda politika u qegħdin nibdew flok kunflett ekonomiku. Il-ftejim ta' kummerġ ħieles huwa fl-interess tal-Unjoni Ewropea jiena nixtieq li intom il-kol kommentom intom tkunu verament taħdmu b'mod raġonevoli u fl-interess ta' ċittadini u biex fl-interess tal-proġett biss. E kif għalbiħet mill-kollega aktar qab aktar kmini naħseb li l-Parlament tar-Renju Unit ġa għandu regoli verament importanti fuq drittijiet tal ma ħajkompli jagħmel hekk anke walli noħorġu mill-Unjoni Ewropea. U anka skont il-think tank li huwa favur l-Unjoni Ewropea Aħna nafu illi dan il-ġit akkumulata allura kemm minnhom kemm minnu għandu jena tal-ura l-Unjoni Ewropea. Iva aħna nafu li aħjar ma jintlaħarx ftejim mill-li ftejim negattiv li jkun taħsara jina naħseb li fl-ħar mill-ħar mux ħajintla ftejim minħabba li jekk jkun hemm ftejim ħażin mhuwiex ħa jifisser eh, li ħajn tlaħaq ftehim. Allura aħna ħanoħorġu li nkunu unkunu ħilsa u anka kontenti. Grazzi ħafna Dominik Maħta issa fisem li jannef. Grazzi ħafna Signor President. Grazzi ħafna lil eh, lilek, Sofra Hafstadt. Jiena ikolli ngħid li ħosni mbeżza minħabba li jett nisma' ħafna kliem ħarġ ħafna li dar ħajkun diżastruż għar-Renju Unit, hekk qegħdin ngħidu anka bażi tal-istħarriġ tal-opinjonijiet Iżda din xi ħaġa li vera mhix tajba jekk li kieku kellna nivvutaw. Għal darbora konna nivvutaw bod differenti, forsi hawnhekk aħna mhux qed nitkellmu fuq l-istess starriċ u l-istess analiżi u anke fuq ix-xogħol u l-affarijiet soċjali inti kieku tajt ħafna minnkom hawnhekk kieku jgħidu li aħjar nagħmlu ta' birruħna illi xejn ma nbidel u fl-istessin nisqu fuq it-trattament ugwali għal kulħadd. Iżda jekk inħarsu lil mill-Unjoni Ewropea, għandna nafu li qegħdin jisna nimmaġinaw li m'hemmx ġejjin, m'hemm xejn li huwa possibbli, iżda hija niftakru wkoll illi hemm iktar minn 27 pajjiż barra mill-Unjoni Ewropea illi għadhom għaddejjin u għandhom ġejjin u kol anka dawk li mhumiex fiż-żona Schengen. Per eżempju, l-Iżvizzera pajjiż żgħar ħafna iżda għaddejjin tajjeb ħafna. Issa nixtieq nerġa' nitkellem fuq punti oħra nitkellem fuq 29 ta' Settembru qabel it-tieni referendum u ntqali li fil-Karta ta' Drittijiet tal-bniedem kien hemm l-artiklu 50 li kien inkluż fil- fil-Karta ta' Drittijiet Fundamentali, l-anka l-artiklu 50, aħna Naf dan l-artiklu komplika daqsxejn ħajjitna iżda rridu u naraw li minħabba dan l-artiklu għandu jkun hemm rispett ta' dritt tal-ftehim kollettiv, ma jistax ikun hemm social dumping, għandu jkun hemm rispett tal-pagi wkoll tal-paga minima. Dan kien punt li tressaq minnek f'Settembru tas-sena 2009 issa din naraw li qed isir social dumping u fid-29 ta' Settembru 2009 inti verament kont eccellenti f'dak li jgħet minħabba li kont qisek qed bassar il-futur. Wara it-tieni eh, vot, naħseb illi nista' ngħid li llum hija ġurnata sabiħa ħafna fl-Ewropa. Ewropa b'saħħitha demokratika, Ewropa li tista' tħabba twiċċa ma' kriżijiet bħal kriżi ekonomika u soċjali ħlibek inkolna mod iktar effiċenti ta' kif naħdmu. Dan intqal fis-sena 2009 kważi 10 snin wara, issa qegħdin nitkellmu u ngħidu l-istess affarijiet. Jiddispjaċini jekk jgħat nfakrek fuq dak li qed inti fil-passat, però dan huwa punt importanti ħafna minħabba li inti ħin kollu tisħaq fuq id-demokrazija u dejjem it-tenni din il-kelma hija ma ninsewx illi xi sena ilu 17 il-miljun iktar minn 17 il-miljun ċittadin tar-Renju Unit qalu le fin-negozjati Tistaw tiftakru dan dwar dan il-fatt illi kulħadd huwa ħieles li jiddeċidi fuq il-ġejjieni ta' pajjiżu sur koordinatur. Jiena kieku nappellalek illi tkun iktar moderat u tkun iktar umli fil-mod ta' kif titkellem. Grazzi ħafna. Thank you. Uh, Grazzi. Għatfadal seba minn nies li jixtiequ jitkellmu u jistaqsu mistoqsijiet lis sur Verhofstadt. Naħseb aħjar issa nisimgħu it-tweġibiet u mbagħad nisimgħu l-mistoqsijiet li fadal wara minħabba illi aħjar kieku tispjegana daqsxejn iktar u mbagħad naraw jekk nkunux nistgħu nisimgħu is-seba' mistoqsijiet li fadal. Grazzi ħafna, Senjura President. Nixtieq nibda bl-aħħar kumment fuq 17 miljun iktar minn 17 miljun persuna. Hemm 45 miljun illi qalu iva jew kellha ma qalu x'inhi l-opinjoni tagħhom. Naħseb li nista' nagħmel kalkoli waħdi jiena liġi studjajt iżda xorta naħseb li nista' namel il-kalkoli. Ġifiri jem 45 miljon illi maqalu xejn jew jixtiqu jibqaw. Jena naċċetta id-deċizjoni tal-li tieħdet mill-ċittadini Ingliżi tar-Renju Unit. naħseb li huwa fidejhom illi jiddeċidu u jaraw xej jiġri mill-lum il-qudiem. Iva, mela, aħna fuq hekk qegħdin nitkellmu. U ikolli ngħid li jiena qed daċċej sorpriz meta tgħid li aħna jisna ikkonvinċen mijom biex joħorġu mill-Unjoni Ewropea, iżda mhux hekk huma ddeċidew li joħorġu mill-Unjoni Ewropea din hija deċiżjoni sovrana minnaħa tagħhom minħabba li intom tgħidu l-nara intom mhux qed dan il-punt, mhux qed dan il-punt laqqas jew dak illi edha tikkonkludi l-Unjoni Ewropea fuq livell ekonomiku aħna ma deċidejniex li rridu nkeċċuhom din kienet deċiżjoni sovrana li ttieħdet mir-Ren Unit. U jekk din issa hijiex l-aħjar deċiżjoni jew le, din hija kwistjoni komplement differenti rridu analizzawha din mill-qrib aħna qegħdin naraw illi l-rata tal-inflazzjoni għada tistiet u qed naraw ukoll kien hemm numru ta' gruppi politiċi illi kellhom id-dubju tagħhom dwar il-konsegwenzi ekonomiċi ta' din id-deċiżjoni. Iżda din hija responsabilità tagħkom ukoll naħseb illi mhijiex responsabilità tagħna li deċidu għadin fil-Parlament Ewropew. Issa, nixtieq nitkellem fuq eh, dak li ntqal Missur Kaza, il-koordinatur tal-PPE. U l-koordinaturi l-oħrajn, sa' sur ċert mistoqsijiet, jiena naħseb li l-problema bid-drittijiet ta' ċittadini miex kwestjoni illi l-status hija tinaqqas il-numru ta' drittijiet. L-status li kien propost mill-Gvern tar-Renju Unit hija tikopri kważi id-drittijiet kollha li għandna llum. Bl-eċċezzjoni u din hija eċċezzjoni kbira tal-laqda tal-familja u din hija differenti ħafna mis-sitwazzjoni li hija għandna bħalissa. hija differenza kbira minn situazzjoni li għandna bħalissa meta mqabbla ma' situazzjoni tal-istatus il-ġdid. Il-problema hija il-mod ta' kif aħna qed naraw illi wieħed jista' jikseb dan id-dritt ħajkollok tressaq talba, jkun hemm proċedura, ħajkun hemm bżonn li jsir xi ħlas, ħajkun hemm ħafna pis amministrattiv u burokrazija wkoll ħajkun hemm pis amministrattiv minħabba li ħajkun importanti ħafna li dan isir għal kull membru tal-familja aħna ma nistawx ngħidu wara tista' titlob inti status għalik u għal-familja tijak f'daqqa li titlob l-status tijak personali mbattal mara tijak u ta' tfal individualment. Nafu li daħaj jiponi restrizzjoni fuq l laqda tal-familja u tini puntu huwa illi rridu naraw li l-proċedura kollha kemmi Ja xi ħaġa importanti wkoll aħna din ngħidu li iva nafu li dawn huma ċittadini hemm ċittadini Ewropej li din jgħixu fir-Renju Unit, mela għalfejn ma nkomplux nħalluhom igawdu minn dawn id-drittijiet. Dan huwa approċċ ieħor. Aħjar nikdu hekk milli ngħidu wara hemm 3 miljun persuna mill-Unjoni Ewropea li jgħixu hemmhekk U issa qegħdin ngħidu li għandhom joħorġu b'dawn il-provi, jitolbu għall istatus ta' residenza mod individwali, eċetera, eċetera. Naħseb li din hija differenza l-enija fil-fema tagħna. Jiena qed nitkellem ħafna mal-membri tar-Renju Unitu qegħdin jgħidu li li dak li qed issemmi huwa fil-fatt kopert <coughs> mill-istatus iżda eh, veru, iżda ħafna minnhom l-affarijiet ħafna mid-drittijiet tittoqgħod titlob għalihom. Titqgħod terġa' titlobhom u tistenna u palissa dawn huma affarijiet li huma ovvji li huma drittijiet garantiti. Jiena naħseb li dinja waħda mill-problemi l-iktar ewlenin li għandna u naħseb li naqbel ukoll mal-koordinatur tal-SND illi issa il-qorti tal-ġustizzja għanda tkun irrispettata u hekk kif diġà aħna qegħdna aħna maħniex kuntenti illi kulħadd irid joqgħod jiftaħ fajl individwali u jipprova ra kemm ilu fil-pajjiż jekk hux sentej tliet snin jew erba' snin. Din mhijiex problema bħalissa f'skont il-liġi li għandna. is-Sinjura McIntyre u Enrique qalu wkoll xi ħaġa fuq il-plan B. Jiena naħseb li nista' ngħid illi għandna bżonn tan negozjati u għandna bżonn li nsibu soluzzjoni u għacċar ukoll illi aħna ħanħejju ruħna sew għal fatt għal sitwazzjoni jekk il-negozjati ma twassal għal l-ebda soluzzjoni l-ebda ftehim. Iżda jiena mhux fuq dak ikun l-ewwel sib tiegħi jiena naħseb u nibqa' nittama li b'mod ikkoordinat nkunu nistgħu nilqu ftehim fuq il- fuq il-fundament, fuq il-bazi, il-kontenut ta' din relazzjoni ġdida, issa fl-istess ħin aħna nistgħu nibdew nitkellmu dwar dan meta jkun hemm biżejjed progress li jintlaħaq fuq il-ftejim ta' l-exit. U naħseb li dan il-ftejim huwa marbut ħafna mar-relazzjoni l-ġdida ġifieri ġa għandkom idea dwar il-prinċipi ta' din ta' din is-subija l-ġdida mar-Renju Unit, il-Parlament diġà pożizzjoni fuq qadim naħseb li aħna l-unika pajis eh, l-unika istituzzjoni għansi liħa pozizjoni u għedin nejdu illi dan ħajkun fl ħajja pozizjoni sabiex ikonna din relazzjoni u aħna qegħdin narraw li din mhix kwistjoni biss kummerċjali jew ekonomika biss, iżda din nitkellmu wkoll fuq kwistjonijiet oħrajn jistgħu jkunu kooperazzjoni fir-riċerka, fil-kultura, fuq id-difiża kooperazzjoni, l-affarijiet barranin, ecc. Ġifiri, Signor Anderson, anka fuq l-Irlanda ta' fuq, jina nasseb Li iktar faċli nitkellmu fuq l-Irlanda ta' fuq minn insibu soluzzjoni mħabba li l-oppożizzjoni ċara. Aħna ma nixtuqux li namlu li konna frontiera verament stretta dan, dan il-hard border. U dan huwa lan ewlieni tagħna. Jiġifieri bħalissa aħna maħna qegħdin neskludu l-ebda possibilità. Iżda l-unika ħaġa li jiena għet, f'dawn l-aħħar ftit ġimgħat hija li aħna ma rridux nagħtu l-impressjoni illi hemm xi tip ta' frontiera inviżibbli u jekk hija invisibbli m'hemmx frontier. Jiena mill-pajjiż ta' l-artist Magritte. Ta' fubieħ dik ta' fubija dik it-penġija famuża fejn miktub Sessine pa' pip fej kunem dan il-persuna li edha peb din il-pipa u miktub din miex pipa. Jina nasib li iva l-frontiera hija emmek jekk eh, mkelli jekk miex vizibli, allura m'hemmx frontiera jiena hekk jidhirli għalmenu. Kien hemm żmien fl-istorja Ewropea fejn kien hemm eh, frontieri fi żmien Goethe fis-seklu 18 fejn eh, prova jivvjaġġa lejn l-Italja. U ma kienx waqqaf fil frontiera u qalu illi rrit juri l-passaport ġifiri kien hemm kontinent Ewropew mingħajr l-ebda frontiera, il-frontieri bdew fis-seklu 19. Meta bdejna aħna nifmu kif għandna nżidu l-pis amministrattiv u minn hemmhekk aħna bdejna bil-frontieri fiżiċi. Għalfej qed ngħidilkom dan kollu ma nafx eżattament. L-rid ngħid bażikament huwa li l-frontira hija dejjem frontiera u jekk aħna ngħidu li frontira mhijiex frontiera din hija xi ħaġa surrealista daqs li kieku kienet pinġija ta' megritu mhux ir-realtà. Iżda din mhix kwistjoni faċli li aħna nistgħu nsolvuha jiena nista' ngħidilkom dan b'mod miftuħ ħafna U jiena konvint kol, jek jiena, kiena minn Sinjor McIntyre saqsin jek jiena jekk kienix konvint mid-deċiżjoni li tittieħdu minn ħatar Unit, le, da zgur li le, rridu nkunu iktar kreattivi nippruvaw insibu soluzzjoni. Jiena naħseb li rridu noqogħdu attenti wkoll meta nitkellmu fuq dan. Us l-Honorable Reintke uh, fuq ir-ring fencing Iva, jena naħseb li l-problema hija li l-ftejm ta' ħruġ ta' l-Unjon ta' Renjonit mir-Renjoni Ewropea għandu tlet partijiet il-finanzjament mill-ġiet, il-resettlement, u aħna dejjem edna illi aħna rridu nagħmlu progress fuq drittijiet ta' ċittadini u malli nil-ftehim fuq dan il-punt, u mbagħad dak jkun il-ftehim li formalment dan jista' ikun inkluż anka Eh, u jkun implementat meta jkollna il ftejm ta' irtirar. Dan jista' jkun possibbli jekk fis-sena 2019 aħna nkunu qegħdin ngħidu li iva din hija xi ħaġa li sessir. iva nista' naqbel miegħek perfettament illi jista' jkun hemm ring fencing formali. Iżda fl-istess ħin aħna nixtiequ natuhom iktar ċertezza u garanzir ċittadini mela li nipreferi li kieku nagħtilhom illum qabel għada din iċ-ċertezza, ma noqdux per pereżempju nejdu l ara qabel marz ta' sena 2019 ma nkun nistgħu ngħidulkom xej biċ-ċert, ma nasibx din hija xi ħaġa pożittiva. Jekk jintlaħaq progress konsiderevoli fuq id-drittijiet ta' ċittadini huwa fl-interess tagħna li aħna naqsmu din informazzjoni ma' ċittadini anke jekk formalment Naturalment, ħahna ħajkonna bżon li nirċivu l-approvazzjoni ehm, formali li f-marzu tas-sena 2019. Iżda din hija xi ħaġa illi naħseb li hija verament importanti u dan qed ukoll bosta drabi jiena lil dawk il-grupp li bħalissa nistgħu naraw li kienu formati fir-Renju Unit u nafu illi Din hija xi ħaġa illi hija verament importanti għalina illi aħna nixtiequ li nagħtu iktar ċertezzi li ċittadini. U li nżommu laqda bejn is 27 stat membru li fadal ġewwa. Ma nafx. Jiena ma ħsibx li dan huwa xogħli iżda l-Parlament Ewropew iva għandu kontribuzzjoni xiet minħabba li aħna qegħdin naħdmu flimkien minkejja id-differenzi fl-ideoloġija fit-twemmin politiku minkejja illi hemm differenzi nazzjonali huma tirrepreżentaw l-affarijiet nazzjonali. Xi ħaġa pożittiva fuq il-Brexit hija illi ħolqot daqsxejn ta' iktar appoġġ għall-ideali tal-Unjoni Ewropea aħna qegħdin naraw li hemm iktar fiduċja ta' ċittadini fl-Unjoni Ewropea, fil-proġett Ewropew. Jina naħseb illi din hija xi ħaġa illi waslet għal ħafna iktar għaqda nittama nista' nibqa' nkun pożittiv u nittama li ħankomplu hekk. Daw kienu reazzjoniet tiegħi għal dawk il-mistoqsijiet. Eh, eccellenti, Dan jfisser il-lista nistgħu ngħaddu għal komplement tal-lista ta' kellima. U issa nati il-mikrofonu lil Sur Thomas Mann. Äh, Grazzi ħafna, Iva, Sur Verhofstadt, għad nħu gost intom għandkom din responsabilta minħabba illi inti wieħed mill-ftit illi verament nħu gost diskuti li ma tantx tkun eh, għandek ħabta li tħugost gost diskutu di għem tejdilna eh, ċertu affarijiet u mux tala id-diskussjoni tejt li maġara xejn, jina naħseb illi fuqek ħad gost ħafna parti minn minnek, jina naħseb illi Hemm ħafna nies li qegħdin jaqtaw qalbhom anka iż żaża qataw qalbhom milli imorru jivvutaw. Naħseb li din kienet talima anka żaża sabiex joħorġu jivvutaw anka f'pajjiżi fil-Ġermanja. Il-protezzjoni soċjali jiena fil-fatt nista' ngħid li tkellimna f'ħafna mal-, mal Unit u kena ħafna informazzjoni anka mill-Polonja. Aħna qegħdin naraw illi jekk ikun hemm deċiżjoni ta' divorzju mar-Renju Unit, ħajkunu l-Polonja li ħajkunu irriduha wkoll. Jiena naħseb iżda illi l-implementazzjoni ta' riformi fis-suq ta' xogħol kienu importanti ħafna. Jiena naħseb li din hija xi ħaġa li ma nixtieqx illi tkun repetuta anka fuq is-sigurtà soċjali. Din xi ħaġa li verament trid tkun ssir realtà. U uh, apparti minn hekk fuq dawk li jaħdmu fuq il-frontiera jiena aħna d-direttiva tal-ħadima stazzjonati tkellimna ħafna fuq hawnhekk dawk il-nis li jaħdmu fuq il-frontiera mill-Irlanda ta' Tramuntana li jmur jaħdmu fl-Irlanda jiva naf li dan kien ftejn illi għandu jkun rispettat. Iżdem xi 50.000 persuna li ħin kollu jivvjaġġaw qegħdin jgħidu ara dawn huma drittijiet tagħna. Iżda jekk ikun hemm pajjiż li ma jibqax stat membru tal-Unjoni Ewropea ma jistax ikun hemm kontroll normali. Naħseb li din hija xi ħaġa li għandna jridu noqogħdu attenti għaliha. M'għandix tkun biss kwistjoni ekonomika, iżda anke kwistjoni ta' proċess ta' paċi. Jiena naħseb illi din is-sitwazzjoni li għandna bħalissa ma nistawx nkomplu ehm, nċettaw li jkun hemm il-possibilità ta' iktar ġlied. Naħseb illi ir-rwol tal-Parlament Ewropew irridu niddiskrivuh sew. Naħseb li steering committee li jintandek għandek rwol tajjeb importanti ħafna fih huwa importanti li jinħass minn kulħadd għandu jkun hemm sistema u diskussjoni trasparenti aħna għan nitkellmu iktar eh, fuq il-kontenut il-qoddim iżda naħseb il ma nistawx aħna naraw li kun hemm konfużjoni fuq dak li qed jingħad. Tistgħu tassumu di responsabilità li aħna ħankomplu għaddejjin b'din iċ-ċarenza u trasparenza iva vera li hemm kulħadd opinjoni differenti iżda hemm bżonn li nitkellmu bleħen wieħed nawguralek ħafna u nittama' li ħafna nies ikunu qegħdin jifmu dak li aħna bħala Parlament Ewropew qegħdin naħdmu għalih u x'tifsira għandu rwol tagħna f'dan kollu grazzi. Grazzi, Surman. Nishti nistaqsi nitlob li kollegi biex ma jitkellmux għal iktar minn żewġ minuti għax qegħdin sena slutart tard fl-aħħar. Il-kellim Simon. Grazie. Jiena fil-West Midlands 6 miljoni u nofs ta' persuni fil- ċentru tal-Ingilterra. L-interess tal-fin-negozjati mumiex rappresentati mill-gvern Ingliż. Aħna industrijali, il-gvern huwa interessat fil-servizzi finanzjari, l-edukazzjoni għalina importanti, aħna nesportaw ħafna li ċina il-West Midlands hija waħda mir raġuni l-iktar differenti, diversi fid-dinja u dana mhuwiex fattur interessanti għal gvern bħala wieħed mill-ftit interlokuturi uffiċjali minnaħa tal-parlament. Nixtieq nistaqsik. Jagħmel sens illi jikkaratterizza l-approċ tal-gvern e li rappresenta diversità tal renju Unit. Hemm ħaġa u anki wahda zaħira illi għandha tom reġjonali jew edin titrattaw esklusivament b'mod monotonali u monolitiku dominat minn Londra. Grazie. Grazzi, Sur Simon. E sur Bashir. President, kollegi. L-għonet ringrazzja il-gi għal-prezentazzjoni tijaw. Meta nitkellem fuq il-bizat għal drittijiet tal-ħaddima, għarrabina. E- e- e- Il-Brexit mandiġ tiġi trattata bħala opportunità biex inneħu drittijiet u l-protezzjoniet għal ħaddiema Aħna tradizjonalment konna dejjem fuq qudiem fuq dawn il-kwistjonijiet u jiena inħoss li se nibqgħu hekk. Ir-Renju Unit hija waħda minn fuq qudiem fuq il-health and safety. Il-komplement tal-kontenut tal-kontinent għandu jitallem minna fuq it-trattament tan-nisa u tal-minoranzi fuq il-post ta' xogħol. Jekk intkom taħsbu illi id-dinja se tisma' jekk il-burokrati fi Brussell jgħidu li se tagħmel hekk imma fil-fatt il-ħaddiema Ingliżi huma eccellenti. Grazzi, dana kien bil-mod, Signora Moran Chartier. Grazzi, President Grazie President għall-intervenzjoni li għamiltinna. Kenna kjarifika fuq il-metodi ta' ħidma. U grazie anki tal-li zgurajt li l-Parlament Ewropew jeżisti fil-proċess ta' Brexit. Kultant ninsew dan il-punt. Jien għandi mistoqsija għalik din il-kwistjoni għaddeja fil-Parlament Ewropew, għed nitkelmu fuq il-pustjar tal-ħaddima u naħna nittamaw li se nizvilupaw eh, f'din id-direttiva li namlu bidla kbira. ħafna minnhom qegħdin jagħmlu sforzi biex javanzaw dan il-proċess. Tista tajdinna kif dan l-iżvilupp se tieħdu f'konsiderazzjoni. Il-kollega Thomas Mant tkellem fuq il-Polakki, u għaveru li l-Polakki edin fir-Renju Unit imma anki eh, oħrajn illi jiexu hemmhekk u se jkollhom bżonnhom. Grazzi, Jana Tum. Grazzi gi tal-prezentazzjoni. Nisteni ċara żewġ affarijiet. Jekk aħna qed nitkellmu fuq id-drittijiet tal-ċittadini Ewropej. Hemm ħafna non ċittadini tal estonia u tal latvia illi se jkollhom problemi wara l-Brexit u rridu niddiskutu fuqhom ukoll għax il-futur tagħhom mhuwiex żgur. U mat kwestjoni oħra fuq il-ħidma. Inti tkellimt fuq working group u steering group. E, hemm anki il-Kumitat Kultura li għamlu monitoring group. Imma aħna ma stajniex nifmu kif se nimxu l-qoddim. Kif tara il-kooperazzjoni eh, eh, bejn dawn il-gruppi ta' monitoraċċu koll li ħorġu li hemm ħafna minnhom. Grazzi Anna. U issa l-aħħar is-Sinjora Jungerius. Grazzi tal-prezentazzjoni. U wara l-mistoqsijiet illi staqsew, Jina kelli żewġ kwistjonijiet moħħi. Hemm ħafna kollegi Britanniċi li qed jgħidu li id-drittijiet tal-ħaddiema huma aħjar fir-Renju Unit milli fil-Unjoni Ewropea. U dan jħassibni illi aħna forsi nistgħu eh, nimitawhom. Anki jekk jiena fimt li progress fuq il-kwistjonijiet soċjali fil-snin li għaddew ġi blokkat mill-gruppi eh, tar-Renju Unit. Anki jekk il-gvern tiegħi wkoll tal-Olanda. Eh, eh, il-kollega semmit anki l postjar tal ħaddiema u li waħfal tiegħu qed nitkellmu anki fuq il-kwistjoni ta' sikurezza soċjali bi proposti ġodda. U jekk aħna f'Ottubru nagħmlu riżoluzzjoni għal minnaħ tal-Parlament Ewropew fuq eh, l-importanza ta' drittijiet ta' ċittadini kif sen naħdmu fuq dawn iż-żewġ dossiers il inti ġa semmejt bħala importanti id-drittijiet ta' ċittadini f'Ottubru jekk aħna nkunu għadna għaddejjin anki fuq dawn iż-żewġ files daqshekk importanti. il tlet mis mistoqsijiet ta' Sinjora Moran Chartier u minna ħatijak fuq din il-kwistjoni. Fuq il-posting of workers, aħna naħsbu illi dana mandu xaqsam mal-ftejm tar-tirar. Aħna ma nishtiqux illi fil-withdrawal agreement nitkellmu fuq il-posting of workers u għedin illi kun jista jimmina l-ħidma ta'kom fuq sistema ġdida għal-futur. Dana muwix inkluż fil-withdrawal agreement. Għax bekk se jkun iktar diffiċli li nkun nistgħu nbidluhom bat fil-futur. Allora aħna nħossu li dak m'għandux ikun inkluż fil-withdrawal agreement u din hija ħaġa illi trid tiġi deċiża fuq livell Ewropew u mbagħad eh, għandha tiġi konsidrata fil- eh, relazzjoni futura. Għax mbagħad se jkollna negozjati ieħor mar-Renju Unit meta nitkellmu fuq ir-relazzjoni futura. U din il-kwistjoni titħol hemmhekk mhux fil-withdrawal agreement. Fuq il-frontier workers dina hija kwistjoni li r eh, għandu e, jieħu pozizjoni fuq fuq il-withdrawal agreement għax dana se affettwa b'ħafna persuni u mhuwiex il-każ għax sissa qatt m'għandniex pożizzjoni mir-Renju Unit fuq il-Frontier Workers fil-dokument li preżentaw. U mbagħad fuq il-koordinazzjoni tas-sistemi ta' sikurezza soċjali jiena naħseb li diġà fil-introduzzjoni u fuq id-drittijiet aggregati irridu żommu f'moħħna din illi din is-sistema ta' drittijiet aggregati miex disturbata u jew imwaqfa imħabba fil-withdrawal. So da, allora dawn huma it tlet punti li jiena rrid niċċara biex ma jkunx hemm nuqqas taftejjim fuq bla dubju mhux fuq il-posting of workers li huwa eh, dossier li huwa sensitiv ħafna. U forsi anki xi ħaġa jana tkellmet fuq ir-rwol tal-kumitati. Aħna namlu differenza bejn is-suġġetti li rigwardaw il-withdrawal, emmek il-komitati huma involuti bisħieħ l-empl u anki libe u juri huma kollha eh, involuti ħafna fid-diskussjoni u qed jiġu mistennin mill-steering group eh, eh, meta nitkellmu fuq il-financial settlement ta' signora Gressler u anki il-president tal-budget u anki tal- kokobu illi ma mistednin. Dawn u għal Motni li Nuzaw. Fuq il-relazzjoni futura mbaħt se jkunu voluti komitati oħrajn. Però għalissa għadna ma nikon ma ninkoraġġux, per eżempju, diġa il trasporti qed jitkellmu fuq il-Blue Sky u l-kultura Blue Sky u l-kultura qed titkellem da fuq kif se namlu fil-futur, per eżempju, fuq l-Erasmus. Għaliex le, għax dana huwa diġa qed nitkellmu fuq it-tieni fażi jekk ninkludu dawn il-suġġetti. U aħna il-ftehim bejn l-istituzzjonijiet, it-tliet istituzzjonijiet għal nirrispettaw is-sekwenza. Issa qed nitkellmu biss fuq il-bażi tal-withdrawal u il-komitati huma kollha involuti. Meta jkun hemm eh, l-istess eh, fuq is-CCC il-Komitat tal-Presidenzi ta' Konferenza. Eh, eh, Il-Konferenza tal-Presidenti tal-Komitati u jina immur emmek kun għajdilom fiex wasalna. E eh, si, si, si, biex u jina anki nġewnek u namel l-istess ħagġa. Pero dina hija specifikament għal punti li huma involuti fihom il-Komitat. il komitat Ma eh, mannix intenzjoni nibdew diskussjoni per eżempju fuq xtib ta' eh, relazzjoni kommerċjali jista' jkollna eh, mal-Maren Unit u nibdew diskussjoni fuq afinta. Le, ma jagħmilx sens għax għadna ma wasalniex dak il-punt ta' negozjati. Aħna bħalissa qed nitkellmu fuq il-withdrawal agreement u jiena ma rridx illi u anki il-negozjatur, Barnier u anki il-Kunsill għanna l-istess opinjoni fit tliet istituzzjonijiet. U dan ma tantx jiġri spiss, Imma hemm bżonn dan namluh b'mod b'sekwenza ordinata. L-ewwel namlu l-withdrawal jekk m'għandniex biżejjed progress, allora ma nimxux il-qoddim. Mbagħad wara nkunu nista. Allora mbagħad dawn il-kumitati jiġu involuti. id Dara saqsaw mara dawn il-punti e, kif taraw il e, e, relazzjoni futura fuq l-edukazzjoni Erasmus, fuq il-Blue Sky, fuq il kommerċ eccetera. Fuq il difiza fuq il-affarijiet baranin, fuq kollox. Pero mux issa. Jina naf illi minn kultant jiġu presidenti tal-komitati jisaqsuni meta settiġi għanda. Għawnek għadek maġeċ. Aħna bħalissa qegħdin nitkellmu fuq it-trittijiet ta' ċittadini u kwestjonijiet finanzjarju, il-frontiera Irlandiża u dawk il-kwestjonijiet l ħarri semmejt qabel. Per eżempju, e, Buzek mill-litre jiena studiftu meta tkellimna fuq is-sikurezza nukleari u l-Euratom għax din hija konsegwenza anki tal-withdrawal. U dan namluħ b'dan il-mod. Mhux faċli nispjegaw dejjem imma namel eh, kull ma nista. Umbat sur Bashir, jena naħseb, eh, <laughs> ħasra illi jentkom ħerġin, jentkom edin fuq qoddim, fuq id dritin soċjali, eh, eh, miex eżempju ta' solidarieta, għal ħadima foqra fl-Europa, fil-komplement tal-Europa. Imma jendir iktar reazzjoni personali. Umbat tal-man u Simon, aħna nitrattaw mal-gvern eh, eh, ta' Unit, il-Permrep, Davis, il-Sekretarju tal-Istat tal-Brexit, il signora May, jena Eh, kelli kuntatti personali. Il-gvern tal-Galles, tal-Iskozja, rajt l-autoritajiet reġjonali bħala koordinatur tal-Brexit għal-Parlament. U bla dubju, però, għatma rajt eh, eh, daqsek persuni irlandizi u mill-Irlanda ta' fuq fħajti sensir espert fl-ħar fuq il-kwistjonijiet tal-Irlanda u tal-Irlanda ta' fuq. u mxejt ħafna b'din il-b'din eh, il-trinità tal-Prim Ministru eh, Davis u l-Perm Rep. Jena nista' garantilkom li niprova jkolli eh, l-iktar kuntati possibbli ma mal-komplament. U dawk minn Londra mhux dejjem huma l-lar ħafna minnhom għandhom anki opinjoni differenti fuq il-Brexit anki biex nikorreġi dak li jtijat fuq il-Londra. Inti meta tkellim fuq Londra, kwa titkellem fuq Londra politika, e, e, kif fimtin. Grazzi, dina kienet il reazzjoni tiegħi, din hija grazzi tal-opportunità u grazzi għall-attenzjoni tagħkom. Grazzi Gi. U jiena zgura li sfortunatament dawn il negozjati mhumiex se jgħalqu malajr u se nerġaw narawk eh, drabi oħra fil-komitat u uh, nawguralek fortuna. Uh, colleagues, I would suggest to proceed. Kollegi, ne proponilkom l-inkomplu għax diġa għedin tart. Can we proceed, please? Nitlokkom eh, tupoġu f'postkom u biex inkomplu. Issa sen komplu bil-prezentazzjoni ta' studio fuq l izvilup ta' ħiliet u impiegi. Apprendistat, intraprenditorija u volontarjat illi ġi kommissjonat mill-politika, mill-Departiment tal-Politika eh, illi eh, mill minn dan il-Departiment biex eh, minn naħat tal komitat tagħna. Grazie tal-stedina. Jena Terence Hogarth mill-fondazzjoni, illi fondazzjoni ta' ricerca soċjali Fruma. U jena qed nagħmel preżentazzjoni fisem il-kollegi illi għamlu dan l-istudju fisem il-kumitat. Nishtiq nibda billi ngħid li hemm interess kbir f'dawn it-tliet suġġetti. U anki għaliex it-transizjoni mill-iskola għax-xogħol għaż-żaża qed isir dejjem iktar twila u komplessa. U ħafna drabi min iħaddem ifittxu żaża eh, b'esperjenza. U naturalment jekk inti għadek kif ħriġt mill-iskola, kif se tiġbora din l-esperienza. U ħafna drabi l-internati u l-volontarjat jgħatu din l-esperienza. U anke l-apprendistati, <coughs> peress li dawn jisiru fil-posta xol, dan qed jaraw bħala beneficju għal min ħaddem għax ikunu jistaw jazlu l-persuni bil-ħiliet. U anki għal ħaddema għax dawn jitalmu Eh, propju dak li għandhom bżonn il-mini ħaddem. L-istudju jifoka fuq il il-rizultati ta' parteċipazzjoni u fuq il-kwalità u jiprofa identifika xi mill-isfidi li għandhom qudiemhom il-policy makers u illi waslu għal rizultati pozitivi għal persuni li jihdu senfija. U naħseb l-istampa ġenerali hija pozittiva, però hemm kwistjonijiet li jridu nanalizzaw u niġu għalihom waqt il-prezentazzjoni. Il-riċerka hija e reviżjoni tal-riċerka li teżisti ġa fuq livell Ewropew. Aħna ħarisna lejn riċerka fl-Unjoni Ewropea kollha Però provajna anche si xi riżultati in certi paesi selezionati. Hemm Attività interessanti ne nistgħu naraw f'ċerti certi u kuntattajna partiti interessati. Jina Europea hawnhekk l-Unjoni Ewropea kollha kemmi u hemm ħafna pajjiżi illi e mai involuti fil-policy making fil-apprendistat u hemm varjazzjonijiet u sperimenti għal ma ma ħafna affarijiet wieħed jitgħallem minn dak li jsir fil-pajjiżi differenti. Fl-istudju għanna kellna niddefinixxu l-fenomenu tal il-fenomenu ta' interess. U dinha mhix ħaġa faċli. Għax il-konċett tal-apprendistat mhuwiex faċli li wieħed jiddefinih. Pratikament ifisser li wieħed qed jitgħallem bejn skola u bejn posta xogħol. Però hemm varjazzjoni kbira fuq l-apprendistat fil-pajjiżi differenti. u fil-fatt ma memx eh, nozzjoni. Eh, f'ħafna pajjiżi memx laqas nozzjoni ta' apprendistat. L-internati eh, esperjenza mal miniħaddem, pero anki hawnhekk memx eh, definizjoni ċara. U anki fuq il-volontarjat, ħafna minn dan il-volontarjat jitħallas u hemm anki eżempju oħrajn illi ma jiġux eh, imħassa. Hemm anke hawnhekk differenzjazzjoni kbira. ħaġa illi tinteressa ħafna riċerkaturi u policymakers hija x'inhuwa il-livell attwali ta' parteċipazzjoni f'dawn it-tliet fenomeni. Huwa pjuttost diffiċli illi naslu għall-indikazzjoni fuq ċifri, fuq kemm hemm minnhom eh, hemm min jistima li hemm xi hemm bejn 2 miljuni u 4 miljuni, <clears throat> però jiddependi U rridu nifmu dak determinat parteċipazzjoni eh, jiddependi anki mill-ekonomija għaliex eh, min jħaddem eh, huwa parti minn kumpanija u anki jiddependi anki mill-sistemi ta' finanzjament illi għandhom impatt fuq il-parteċipazzjoni kemm ta' zaza kif ukoll ta' min iħaddem. L-aħjar stima fuq l-internati jgħadu illi hemm xi 46 miljun persuna impenjati f'dan il-fenomenu, imma anke hawnhekk ivarja skont il-dewmin tal-internat. U iż żaza huma xi miljun u nofs involuti. U importanti tħares lejn dawn iċ-ċifri għax mhuwiex faċli li wieħed jifhem eżattament kemm hemm persuni involuti fiha dan il-fenomenu. U nistgħu ngħidu li il-fenomenu huwa sostanzjali u jinvolvi ħafna nies, ħafna żgħażagħ. u mod ġenerali hija ħaġa tajba li ngħinuhom jagħmlu transizjoni mill-edukazzjoni għal eh, għad-dinja tal-xogħol l-apprendistati għandhom rata ta' suċċess pjuttost għoli meta qablu ma dawk li ma mandomx apprendistat. Ħafna drabi min ħaddem jagħmel investiment fl-apprendistat u allura jħares anki lejn l-investiment u għal din ir-raġuni wieħed jistenna li E, l-attività titkompla u minnaħa tal meniħaddem u koll, jek wieħed ikun investa flus biex jallem il-persuni jamlu dak it-tip ta' xogħol, e, naturalment e, jipprova iżom dawk il-persuni. Però hemm ħafna dropouts, hemm riskju u jista' ikun riskju f'ċerti pajjiżi u dawn il-pajizi għedin jiprovaw jidentifikaw għaliex qed isiru dawn id-dropouts. U kif jistaw jirsolvu din il-problema. F'apprendista hemm ħafna diffikultajiet imma ħafna drabi jitilqu mill-apprendistat għax ikollhom opportunità illi jkollhom impik uh, eh, full-time. Anke jekk ma jkunx tal-istess livell ta' speċjalizzazzjoni. Imma bħala apprendistat ħafna pajjiżi qed jiġi konsidrat bħala mod ta' suċċess ta' din it-transizzjoni. U f'ħafna pajjiżi illi wieħed jitgħallem fil-post ta' xogħol relazzjoni ma time peak illi diġa jeżisti u da sekk wieħed ikun qed jaħdem u qed jitgħallem fl-istess Fuq l-internati, l internati situazzjoni iktar varjabili. Hemm ħafna tipi hemm dawk li huma inklużi f'ċerti korsijiet ta' tipi differenti, per eżempju l-universitajiet ħafna drabi e, ikunu jridu li li studenti jamlu internati biex ikollhom esperjenza u, u din anki għal min ħaddem e, jista' jkun perjodu ta' probation estis. E, Nasbu l-internati li aħna studjajna kienu e, internati li ma kienux parti minn kors. E, kienu perżuni qed ifittxu xogħol u applikaw biex ikollhom internat biex japplikaw iktar eh, il-ħiliet. u forsi ma jatfawx bizzejed dawl fuq kif mbagħad jimxu dawn il-persuni li għan voluti fl-internati fl-aħħar l Però dawk li jieħdu sem fl-internat iħossu illi talmu u iħossu li jagħtihom aċċess għal dinja ta' xogħol. Dawk in nis li jidħlu għalija u jikompletawa e, dawn l-internati għandhom opinjoni pozitiva fuq l-esperjenza. Il-volontarjat mbagħad e, huwa e, attività varja ħafna u ma nafux biżejjed il-ħiliet illi wieħed jitgħallem meta jgħamil il-volontarjat, però jipermetti anki l-izazah kun jistaw jiddemostraw li huma ħadu ċerti responsabilitajiet. Potenzjal ta' valur kbir. Kifat għabel inħoss illi l-istampa ġenerali hija pożittiva ħafna. Però hemm sfidi dimna li nafuhom u illi l-individwi, l-organizzazzjoni qed jippruvaw jirsolvu. L-ewwel waħda, l-ewwel waħda illi il-fatt illi wieħed juża cheap labor biex jissostitwixxi għal eh, għal impjegati illi jkollu jħallas forat aktar olja. Dejjem hemm riskju potenzjali, speċjalment fuq l-internati hemm anki tħassib fuq il-fatt li il-kwantità u l-kwalità tal-taħriġ huwa valur. U hemm anki kwistjonijiet fuq l-aċċess ugwali min joħodhom l-internati l-iktar ta' kwalità. Naħseb illi dawn huma kwistjonijiet inqas prominenti fl-apprendistati għax hemm iktar kwistjoni ta' governanza hemmhekk u ma stajna nxibu l-ebda evidenza illi hemm abuż sistematiku tal-sistemi ta' apprendistat. Illi jissostitwixu għal impigi normali minar ma jagħtu taħriġ, anki jekk hemm kwistjonijiet diffiċli li rigwardaw il-paga u se nitkellem fuq din iktar tard. Però fuq il-internati dan huwa din hija żona li mhix regolamentata. Aħna ma nafux biżejjed fuq dak li qed jiġri hemmhekk u l-opportunitajiet ta' talim hemmhekk u x'inhuma il-kondizzjonijiet ta' impik, eccetera. għal daqstant l-informazzjoni miex da sekk ċara daqs fil-kwistjonijiet fil-situazzjonijiet l-oħrajn. Però n-nis jgħidu li din hija esperjenza pożittiva. Meta għom għal volontarjat nistgħu ngħidu li ma nafux ħafna eh, kemm huma l-ħiliet li jiġu akkwistati. Huma attivitajiet soċjalment validi Pero ma nafux bizzejiet li mumma il-ħiliet li jiġu malma fil-volontarjat u għawnek forsi hemm bżonn infittxu iktar informazzjoni u nixbru iktar informazzjoni. Mela, kif nistaw nisħu fuq il-kwistjoni pozitivi fuq l-apprendistat, l-internati u l-volontarjat. Hem ħafna oqsfa ta' kwalità li pruvaw jaraw dan, jipruvaw jgħatu baseline ta' kondizjoniet minimi li għandhom jeżistu biex jaraw li ikunu taw valur għal dawk li jimpenjaw ruħom f'dawn l-attivitajiet Fil-apprendistati hemm ħafna oqswa kif għadni kif għad. Però għatem dubbi jekk għandu ikun hemm kuntratt ta' impjieg eżempju bejn l-apprendista u il min ħaddem jekk għandu jitħallas kemm tip ta' taħriġ għandu kemm taħriġ għandu jkollu, dawn huma kollha kwistjonijiet li għadhom eh, dubbi u hemm ħafna varjazzjoni fl-Ewropa fil-sistemi differenti li hemm fl-apprendistat. U jekk nagħtu daqatajn lejn dawn l-oqsfa, però hija pożizzjoni magħrufa illi il it-taħriġ jisir u jista' jiġi dokumentat, dokumentat. Eh, però hemm anki kwestjonijiet fuq kemm għandhom jitħallsu meta wieħed qis li ħafna minn dawn internati ma jitħallsux li eh, għajmu anki kwestjonijiet ah, fuq il kwestjoni tal-aċċess għal dawn internati illi eh, huma miftuħin biss għal dawk il-persuni li jistgħu li jistaw eh, jitru għalihom għax ek ma jitħalsux, allora jrid ikollhom biżejjed flus huma biex sostnu eh, lilhom infushom. Kif għad iktar qabel id-definizzjonijiet ċedefop per eżempju ħarġet definizzjonijiet fuq eh, l-apprendistat. Pero hija li edha s dejjem iktar popolari kem minnaħa tal ta' minni ħaddem u anki ta' zaza u għanda l-potenzjali li iżid l-attrattiva bħala sistema ta' edukazzjoni għaz zaza, għax iżid il-possibilità eh, li wieħed jitallem u u li jitallem propju ħiliet li huma importanti u validi fuq is-suq. Però ħafna kwestjonijiet fuq kif għandu wieħed jimpenja il-minħaddem kif nistaw nwessaw il-parteċipazzjonijiet u kif wieħed jista' impenja anki l-SMEs illi eh, l-ekonomija tal-Europa tiddependi tant fuqhom fil-futur u dejjem iktar. U mbagħad hemm anki eh, rappreżentazzjoni iktar minn gruppi mhux rappreżentati. U il-talba um, ta' zaza f'ċerti pajizi hija ħafna iktar minn l-offerta tal-apprendistati. Hemm anki kwistjonijiet li rigwardaw kif nistgħu niżguraw il-kwalità ta' talim illi fil-fatt jitalmu bi kwal it-talim huwa ta' kwalità olja u kif wieħed jistabilixxi eh, eh, ir-relazzjoni bejn l-imsieħba soċjali Fuq l-internati hemm oqsma fejn jista' jkun hemm arranġamenti ta' government saħjar biex niżguraw li l-internati jkunu dejjem ta' kwalità u li għaw li għatu eh, talim u li mhuwiex cheap labor. L-individwu li hu sen fija se juhu vantaġġ, bla dubju. U importanti anki nitkellmu fuq kif wieħed jiffinanzjom dawn l-internati, għax jekk ma jitħallsux allura ċerti gruppi ma jistawx jihdu sem fiha m'għandhomx aċċess. U allura qed jillimitaw il-fatt li huma jistgħu jibbenefikaw mill-internati. Pratikament m'għandhomx l-opportunità li din it-triq tinfetaħ għalihom biex ikollhom aċċess għal dan it-tip ta' xogħol. U mbagħad fuq il-volontarjat, jista' jkun tant importanti biex wieħed jidħol u jsib xogħol. Però hemm problemi ta' kreditazzjoni tal-talim li jsir fil-volontarjat. Eh, eh, eh, il-problema tal dokumentazzjoni tal dak li jsir hemmhekk onestaw najtu <laughs> eh, bħala konklużjoni li dejjem hemm iktar talba għal biex ikun hemm iktar riċerka fuq dawn is-suġġetti. Eh, u dawn huma kwistjonijiet jaħarqu f'dan il-mument attwalment fil-Unjoni Ewropea. Il-suq ta' xogħol tal-Unjoni Ewropea huwa dejjem diffiċli għaliex hemm iż-żgħażagħ li għandhom ħafna sfidi qudiemhom dawn huma mezzi importanti biex jiftħu bidin għaż-żgħażagħ u biex jgħinuhom jakkwistaw ħiliet importanti illi se jservuhom se jservuhom kemm issa fil-futur. U fl-Ewropa kollha hemm ħafna attivitajiet għaddejjin u kifat iktar kmieni hemm varjazzjoni sperimentali biex ngħidu hekk illi tippermettilna anki nifmu u nitalmu x'jagħmlu ċerti ditti. Wada stant hemm iktar skop għal biex namlu iktar riċerka u biex nitalmu iktar. U dana jipermetti umbat illi neħdu sem fil- eh, ninkludum daw fil-frameworks, fil-qosfa ta' kwalità illi jeżistu. Nishtiq nalaq billi nirringrazzjakom għal attenzjoni dan huwa link għal-rapport tiegħi jekk jinteressakom u anki id-dettalji tal-awturi jekk għandkom bżonn ta' iktar informazzjoni fuq dan. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom. Grazzi tal-ħidma tijak u tal-preżentazzjoni li tajtna. Issa nista' ngħaddi għall-gruppi politiċi. Nibdew bil-koordinaturi sabiex nieħdu l-kommenti tagħhom nindirizzaw l-mistoqsijiet li jista' jkollhom mawħat mill-PPR e, l-SND. Thank you very much for your presentation. Thank you very much for your work. Grazzi, grazzi tal-prezentazzjoni, għadajta tassew interessanti dina. Nishtiq nrestaf ftit mistoqsijiet dwar il-konoxximent tal-kwalifiċi għat li tista tara varjetajiet differenti, approċċi differenti minn stat membru għal forsi tista' semminna dawk il qed jaħdmu tajjeb kif ir-rikonoxximent tal-kwalifiċi jintlaqa u jintuża b'mod pożittiv mill-ħaddiem ma jom min ħaddem. It-tieni parti. Il-parti tal rikonoxximent għazbu li din iċ-ċertifikazzjoni sejra tgħin tas-sew biex ikoll hemm aċċess għal ħaddiema għal xogħlijiet aħjar. Mela, tista' tgħidilna forsi wkoll il għalan għandhom din il-problema. Xemmin daqqiet fejn jiefu minn din l-esperienza ta' talim fuq il-xol. Ma jkunx din jitħallsu l-paga tkun baxxa wisq. Isibu impjek full time, impjek imħalla zaħjar. U mistoqsija li l bħala reċerkatur, hemm il-possibilità li t li forsi apprendistati, volontarjat, il-għalajtru għal dawn l-opportunitajiet u ma jishtiqu it-tejbu il sivita ħombek, bekk, grazzi, Min l-għaldes, s-sinja dawan. Grazzi, grazzi da prezentazzjoni tijak. Forsi għandem sostijiet li mumiex wisq eh, prattiċi u mizzet filosofiċi nabel miegħek li għandna bżonn ta' riċerka m'għandix eżempji konkreti, programmi, proġetti, skemi konkreti illi qegħdin jaħdmu Enajdu kifini, għanna bżon ta' konkretezza u anki jekk najdu per eżempju l-aħjar prassi f'dak l-istat membru, l-ar prassi f'dak l-istat membru, ejja naraw ħaġa konkreta jekk laqatlek għajnejk ħaġa partikolari, eżempju partikolari, jep s semmi ulna. Issa nidħol iżjed fuq il-lat filozofiku Fuq il-lat politiku ċerta li musser nablu. Mela dwar l apprendistat imħalsa jew mhux imħalsa. Jekk naqblu fuq definizzjoni illi internship u traineeship huma essenzjali biex ikun hemm trasferiment mill-fażi tal-iskola għax-xogħol m'għandix problema, m'għandix problema f'dak il-każ bil-internships u traineeships bxejn, naħseb għanna nħalsu l-ispejjes, iżda jekk xaħġa li jistaw jitalmu minna il-żazahiva. Nifem li memx għalfejn tħallasom. Inti għamilt xie intervisti mal-partijiet interessati, u nimmaġun anki maż-żazah. Hemm xi differenza bil-mod ta' kif qegħdin iwieġbu iż-żgħażagħ meta jkunu mħalsin u meta ma jkunux mħalsin l-approċċ jinbidel. Nistgħu noħorġu xi tip ta' konklużjoni minn dan il-lat u punt ieħor hemm użu ħażin tal-internship u traineeships jelis nista' nimmaġina l-inkwiet ta' meta ma jkollokx paga u li jista' jkun hemm abbuż. Hemm prova ta' din il- xejra ta' użu ħażin mill-iskema għandna bżonn fl-Ewropa nejnu l-żgħażagħ. U jekk ifisser li ma jiġux imħalsa nista' naċċetta. Grazzi Martina. Is-Sur Xiliotis. Ħan nitkellem bl-sinat tiftijaj il-Grek. Nisomedus uh Iva, biex nirringrazzja l-esperti li tawna statistika interessanti ferm. Dawn huma kwistjonijiet politiċi wkoll. Fl-opinjoni tagħna dan huwa riżultat li huwa parti mill-kriżi ekonomika mill-liberalizmu illi aħna nikkritikaw qed u lejn sitwazzjoni fejn id-drittijiet din jintilfu. Ħafna xogħlijiet jintilfu minħabba l-austerità. għalda stant huwa tajjeb li din riċerka tiffoka fuq it-taħriġ u l-ksib taħ il ġodda. Iżda, Ir-riċerka ma tatni stampa ċara tax-xejriet tal-apprendistati. Din hija waħda mill-mistoqsijiet li konna din nistaqsu qabel. bejn 3 4 miljon persuna jinsabu f'apprendistati. Din hija ta' tħassib meta inti tikkalkula illi dawn l-apprendistati mhumiex mħarsa mid-drittijiet tal-ħaddiema. Nafu mill-esperjenzi individwali fl-istati membri illi dawn l-apprendistati jintużawu biex ikollhom il-kumpanija ċess għal ħaddiema bl-irħis il-fatt li zazah jisibu l-apprendistati u l-internship u li ma jfissirx li ħajsibu xogħol fl-aħħar. Mhux dak il-punt ta' apprendistati li tasal fl-aħħar tal-ġurnata għal-impjek F'ħafna stati membri tal-Unjoni Ewropea għandna gradwati illi jaraw 500 euro fix-xar. Jiġu sfruttati biex jagħmlu pressjoni fuq is-suq tax-xogħol. Ħafna minn dawn il-ħaddiema huma suġġetti għall-isfruttament. Hemm bosta u bosta stati membri fejn m'hemmx qafas għal dan it-tip ta' ftejm. Is-sistemi waslu għal bosta u bosta nies jitilqu jitilqu mill-apprendistat. U għadastant eh, kemm tejn tal-aħħar għal-riċerkaturi kemm tul din ir-riċerka rajtu illi l-istati membri ċalqu lejn apprendistati li tassew ħarsu drittijiet tal-ħaddiema. Rajtu xi apprendistati illi ħarġu u qarbu għal mudell wassalom għal xogħol aħjar qed taraw xejra partikolari x'imkien fl-Unjoni Ewropea. We move now to Mr. Martin from the INF. E Naddu għall-INF, e Sur Martin. Grazzi, Signora President, grazzi, Professor. Naħseb it-titlu mhux eżatt għaliex donnu kienem hemm tentattiv biex il-xol volontarjat u l-apprendistat edhom fl-istess offa fl-imkien mal-internships meta dawn l-istess ħaġa mhumiex. Jiena bħala Franċis nemmen l-internships huma trasferiment ta' arf l-apprendistati korreġilħu l-kellim huma trasferiment ta' arfin tippermettihom ta' 15, 14, 16 sena jistaw jitilaw fuq l-scaffolding jekk ikunu qed jaħdmu fil-kostruzzjoni u xiġri bil-konsum tal-alkohol. X'responsabilità tista' tihom lil dawn iż-żgħażagħ? L-internship hija sitwazzjoni differenti inti tapplika għarfien illi diġà rċevejt. Dak illi tal-limt imbagħad jiġi paragunat mad dinja reali tal-imprizi. L-internship hija xi ħadd ta' età ola illi diġà għandu il-kwalifiċi meħtieġa. Tifel ta' 14 sena ma u seġi mħallas iżek għandek il-xaħat illi għame ħames snin l-università, per eżempju, titet il-paga tiegħu il-volontarjat ma jafx età jista' 18 jista' jkollok 45 sena u tkun volontier, il-volontarjat tagħmlu biex tikseb esperjenza iva iżda tagħmlu għall-imħabba lejn dak li tkun qiegħed tagħmel. Forsi tkun jgħat tara intix direzzjoni trid eh, tieħu f'ħajtek. Għadda stant qegħdin naqdu tliet affarijiet differenti li jkiedu tliet strateġiji differenti. Illi jirrikjedu tliet udjenzi differenti. Għadda stant bisax tapplika l-istess regoli fil-pajjiżi kollha aħna għandna kontrat tal-apprendistati u tal-internships. U għal volontarjat għandek karti apposta biex inti tkun taf xiġrilek jekk mi kollok incident. Nimmaġna l-istati membri l-oħra ma jtrattawx l-affarijiet bl-istess mod. Inti konfermajt illi minkejja kollox dawn il-metodi jafu ma jelqux l-istess udjenza, iżda huma modi effettivi biex tasal għal xogħol. Naħseb madana kollu li jeħtieġu jinżammu separati l-internships, l-apprendistati u l-volontarjat. Grazzi. Naħseb issa nistgħu nirritornaw għalik biex intuk il-possibilità twieġa pal kumment l mistoqsijiet uh, thank you, that's a... Um... Grazzi. Il-mistoqsijiet kienu kemm xejn diffiċli, nipprova nagħmel għalmu tiegħi biex inwieġeb mill-aħjar li nista. Il-prassi tajba diffiċli tidentifika u rajna xem fl-Unjoni Ewropea mill-pubblikazzjonijiet u għadda santik tipprova tidentifika programmi ta' prassi tajba jirrikjedi studju kemm xejn differenti. Iżda transazzjoni li jekk inti tkun qed tara apprendistat l-istil Ġermaniż huwa l-aħjar wieħed sa dan mhux dejjem huwa applikabbli għal pajjiżi kollha. Ir-relazzjonijiet industrijali huma differenti fl-Unjoni Ewropea. Dan mhux neċessarjament mudell li jista' jiġi trasferit faċilment. Naħseb illi tajjeb tipprova tidentifika ħaddem l-aħjar f'kontest nazzjonali fejn għandek eżempji ċari u konkreti. Iċ-ċertifikazzjoni hija importanti. Ira li dan waslu ta' xogħol diffiċli. Id-dispożizzjonijiet għal min ikun ibbażat fuq volontarjat jew apprendistat eccetera. L-internships u l-volontarijat ċermentu huma ta' dew min iqsar. U għem infim marbut għal min ikun ħajwassal l-internships u l-esperjenza ta' volontarijat jek għallok sistema li tkun diffiċli wisq għall-akkreditazzjoni hemmhekk hemm potenzjal ta' riskju għal stant teħtieġ siġi marbula fiż-żjed tal. Saret riċerka dwar it-twaqif tal periodu Ir-raġuni l għalam kunem hemm min jieqaf minn dan il-perjodu huwa minħabba Mart tqala. <coughs> L-istandard ma jkunx adegwata l kandidat għal il-kandidat mikkux daħjar individwu għal dik il-pożizzjoni. Iżda hemm riċerka li turi li l anki meta inti tkun qiegħed tiġi mħallas, meta jkun hemm xogħol li jiġi offrut lill-individwu minn kelli tkun paga baxxa ftit iżjed minn dik offruta f'dan il-perjodu xorta tiġi aċċettata anke f'każ fejn il-ħiliet ikunu baxxi. Ir-rati ta' madwar 75-80% tiegħem ħajkollok min iwaqqaf il-perjodu għaliex ħajkun hemm min iħoss li maħax aħjar deċiżjoni. Issa brabta manizz. F'ħafna ħafna pajjiżi, mhux kollha, iżda f'bosta pajjiżi, il-problema hi illi m'hemmx biżejjed internships u apprendistati. U għal stant min ħaddem għandu għazla wiesa jista' jazel il-min iħoss li huwa l-aħjar tiġi tal-pożizzjoni. Bastant tara kif tista' żżid l-aċċess tal-apprendistati u l-internships. Fid-dawl tal-fatt li dawn huma ta' benefiċċju Hemm kwistjoni hemmhekk għandha stant importanti Dan kien studju ta' xem level ta' Unjoni Ewropea. Kew kien hemm studju ħar nistgħu norġu b'eżempji ta' x'inhija prassi tajba. L-internships jekk għandhom xi tħallsu. Dan diffiċli jekk l-internships ikollhom jitħallsu, il-probabilità illi il in-numru jonqos. In-numru ta' in-numru disponibbli. Iżda jekk ma jiġux imħalsa, ċerta gruppi ma jistgħux jiksbu aċċess għalihom, speċjalment jekk jiġu f f'setturi li jinsabu fi bliet kapitali li għandhom infiq ta' akkomodazzjoni, oli, eccetera, eccetera, da stant. Jekk inti ħataħdem fir relazzjoniet pubbliċi, ikun utli. Kena li jiex hemm spejjeż konsiderevoli involuti. Dan ma jfissirx li l-internships skola jridu jiġu ħalsa. Iżda ċerta gruppi jibbenefikaw minn mekkanizmi li permettu l-aċċess għal dawn l-internships. Jista' jkun hemm xi finanzjament mhux neċessarjament minn min qed iħaddem illi faċilita l-użu ta' dawn il-possibiltajiet. Aħna marajna l-ebda evidenza ta' abbuż sistematiku ta' dawn l-iskemi. Fejn nistgħu naraw minn dawn l-istudji, aħna nistgħu identifikaw illi ma kienx hemm każijiet fil-fatt sistematiċi. Is-sistemi fl-istati membri ħafna drabi jkunu żviluppati tajjeb biżejjed u inti tipprova tipprovdi impjeg lil ħaddiema fl-aħħar tal-perjodu dan ma jfissirx li m'hemmx użu ħażin Iżda r-riċerka tagħna ma waslit ċal din l-evidenza. In relation to the third, to the third set of questions. Brabta ma t-tielet set ta' mistoqsijiet. Il-krizi ekonomika teffettwa id-disponibilità tal-apprendistat u impossibilità għal falliment fis-suq li xi tipprovdi l-apprendistati issa u għal provvista ta' ħilja tal-ġejjini jekk il-talba s-servizzi u l-beni jabaxxa dan iwassal għal nuqqas ta' ħiliet fil-ġejjini. Għalla stanz tal-autoritajiet li jisibu mod ta' kif imexxu it naqisa fil-fornitura tal-apprendistati minn min ħaddem. Ir-riċerka tagħna ma turix evidenza ta' użu sistematiku ħażin ta' dawn il-forum ta' dispożizzjonijiet jew drittijiet tal-apprendistati illi jiġu abbużati b'xi mod. Mill-lat tagħna ma kenniex evidenza li turi dan. Mill-lat tal-aħħar mistoqsijiet dawn ma tliet tipi differenti ferm ta' attivitajiet iżda għawt li li tiġborhom f'daqqa b'xi mod. Għaliex huma l-koll jorbtu ma' l-tranzizzjoni ta' zazaha mid-dinja tal-edukazzjoni għad-dinja tax-xogħol. Kollha joltu dik il-fażi huma kollha ta' importanza kritika. fil-provvista ta' dawk il-ħiliet li min ħaddem da stant għandu għal-qalbu hemm dak l-element komuni ta' aċċess u kwalità tal-provvista. Aħna niċċaraw illi il-volontarja tal-bicċa kbira tiegħu mhux dwar il-ksib ta' esperjenza s tax-xogħol iżda dwar il-li tmexxi fil-fatt dak li huwa l-qalbek. Din hija xi ħaġa xorta waħda li min jħaddem ikun jixtieq jekk m'għandekx esperjenza tax-xogħol ksibt il-ħiliet illi huma ta' valur b'xi mod ieħor għal dastant hemm rabta għalihom kollha Jidispjaċini li forsi ma stajtx inwieġa fid-dettall kemm x'naqtu L-evidenza tal-riċerka i illi l-apprendistati huma tajbin ista id-dejta forsi mhux dak li tixtieq għal xejret fl-Ewropa, dik hija sitwazzjoni u l-internships u l-volontarjat huma storja kompletament differenti. Dak kollox minn Thank you very much. Anyway, Grazzi ħafna Iva dawk huma fil-fatt suġġetti kolli ngħid li dwarhom aħna ħankonna nkomplu niddiskutu fix-xhur u anka snin li ġejjin minħabba li aħna qegħdin nippruvaw insibu mod ta' kif nistgħu innaqsu il qat u anka nakkomodaw il-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol. naraw x'tib ta' edukazzjoni aħna għanna bżon. Namlu il-dinja nbidlet ħafna u dan aħna rridu nqisuh. Issa nistgħu ngħaddu għall aħħar punt tal-aġenda tagħna u dinja u dan huwa l-punt fuq il-preżentazzjoni min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea fuq ix-xogħol illi kien iffinalizzat il-bira jekk mhix sejra żball fuq il-bidla ta' regolament id-delegat tas-sena 2015, ġifiri, nista' nisiden mill-ewwel reprezentat tal-Kummissjoni sabiex t-prezentanna dan ir-rapport. Grazzi ħafna, Sinjor President. Nixtieq illi nidilkom li jiena li nippreżenta din it tilet emenda illi huwa stipulat bir-regolament tal-ISF numru 14.1 huwa verament lan tal-Kommissjoni li aħna niskuraw li nkunu qegħdin naħdmu iktar fuq eh, l-anijiet tagħna u naħseb li aħna din nifukaw ukoll fuq il-fatt li rridu niksbu riżultati fl-istess ħin. Aħna qegħdin naħdmu għal iktar implementazzjoni ta' se tin innaqsu ir-rati ta' żbalji kif ukoll qed innaqsu il-pis amministrattiv għal beneficjari ta' dawn il-fondi. L-artiklu 14.1 tal-Fond Soċjali Ewropew jiddefinixxi fl-att delegat il-lump sul unit cost u dan huwa marbut ukoll mal-operazzjonijiet li qed ikunu mħassin l istati Membri. Hemm numru ta' benefiċċji għal dawn l-artiklu nista' nisħaq fuq il-fatt ukoll illi hemm ċertu affarijiet importanti ħafna għal kummissjoni minħabba illi l-Kummissjoni mhix ħa tisfida il- il-kontenut dan huwa minħabba l-fatt li l-metodoloġija u l-livell kien diġa diskuss fid-dettall flimkien ma l-istati membri. It-tieni benefiċċju huwa l-fatt li aħna b'dan il-mod li nippermettu li jkun hemm inqas awditjar dan din nagħmlu ħana biex nivverifikaw ir-riżultati rabta mar-rimbors u l-istati membri l-autoritajiet huma ħilsa li jaraw jekk mhux jistabilixxu dawn il-unit cost jew kellha x'ħajkollhom mod ieħor differenti, metodu ieħor ta' kalkulu. Dan jista' japplika wkoll anke l-operazzjonijiet li jirrikjedu l-xri pubbliku issa dwar il-Kummissjoni l stati Membri din jitolbu biss dawn il-mezzi simplifikati dan kien prabta ma dak li kien adottat f'Ġunju fl-ulju għanzi tas-sena 2015. il-parti ewlenija bħalit l-istess, aħna bidilna biss l-annessi. U għawek, frat delegat, emenda tistaw taraw ċertu affarijiet li kienu adottati għall-istati membri kollha s'issa ġifieri m'hemmx għalfejn toqgħodu terġgħu tmorru lura għall-emendi kollha tara t-delegati aħna bdejna għall unit costs u anka wieħed mill ispejs simplifikati għal Franza. Aħna rajna li kien hemm ħames uh, unit costs għal Repubblika Ċeka kif ukoll għal Belġu. It-tieni emenda f'Ottubru tas-sena li għaddiet aħna zidna wkoll ċertu unit costs għal Repubblika Ċeka kif ukoll possibiltajiet ġodda għal Malta, Slovakkja, Ġermanja u l-Olanda. Aħna illum rajna illi kellna Eh, emenda li kienet adottata il-bira, jivan dik raġun, dan ikopri eh, dan kollu anka għabbażi tat-talba tal-Izvezja. Il-unit kost il-ġodda huma introdotti għal-Repubblika Ċeka, l-Italja, l-Austria, Slovenja, Polonja u Rumanija. Għatfadal xiftit eh, li ħajjina ta' anka l-Olanda. U parti minnek xaħġa ġdida u kol brabta ma' L-aw eh, l-affarijiet ġodda fil regolament u għalli għall-ewwel darba ħna din nipproponu li jkun hemm dawn l-alternattivi li ħajkunu intużati għal dawn l-operazzjonijiet. Ġifieri, jekk nidħol daqsxejn iktar fid-dettall għall-Iżvezja, l-emenda qiegħda tkopri l-ispejjeż kollha tal-operazzjoni. Sissa kien hemm biss l-ispejjeż tal-istaff li kienu koperti anka f'dak li għandu xaqsam ma' taħriġ b'mod ewlieni hemm ukoll eh, ċertu possibiltajiet sabiex inkopru taħriġ f'Malta il-unit cost se din jippermettu li jkun hemm alternativi simplifikati għalli jkun hemm taħriġ kemm fuq il-post kif ukoll barra mill-pajjiż fl-Italja hemm ċertu żvantaġġi wkoll tliet eh, unit cost ġodda għall l-intraprenjerjat u taħriġ dan huwa estiż għal programm operattiv u l-estensjoni tal-unit codes tal pożizzjonijiet tal-PhD huma estiżi għal żewġ programmi oħrajn operattivi, programmi reġjonali għall slovakkja hemm unit cost ġdid għall-assistenza ta' talim u anka Waħda oħra aħna qegħdin naraw illi aħna semmejna wkoll fuq il-waħda fuq il-lamsam fuq il-, -lamsam, fuq il il-programm tal fil fl-Awstrija din nitkellmu fuq sistema edukattiva fejn aħna qegħdin nipprovdu għal dawn il-rati. U fl-Awstrija wkoll qegħdin nipprovdu għal il ftaħriċ vokazzjonali informali għal Polonja naċertu u wkoll punti oħrajn li eh, qegħdin joffru l-internships u għal Rumanija hemm Mrs. li għadin jitħalsu sabiex nipermettu ċertu kategorija partikolari speċifiċi ta' xogħol. Nixtieq li nkun iktar speċifika fuq dak kollu li għandu xaqsam edukazzjoni l-ewwel nett għandna 26 stat membru li huwa kopert. Aħna qegħdin nużaw id-data tal-Eurostat u d-Danimarka u l-Greċja ma setawx jagħtuna l-iktar data tajba u il-unit costs fl-annes għandhom prezz għal kull parteċipant għal kull sena fuq il-livelli kollha differenti ta' edukazzjoni. Il-ħlas huwa bbażat fuq il-fatt li aħna irridu nipprovdu l-enrollment l istudentijiet li ġifiri fil-kors f'xi darbtejn jew tliet darbiet fis-sena l-istati membri jistgħu jitolbu eh, kumpens minna tal-Kommissjoni mingħajr ġustifikazzjoni sakemm ma jkun hemm nies li jkunu fil-fatt bdew dan il-kors. U apparti minn hekk aħna rridu naraw li jkun hemm iktar flessibilità anke l-Istati Membri stess. Din hija l-ewwel darba li aħna qegħdin nipproponu dawn l-alternattivi semplifikati fuq livell Ewropew jiena naħseb u Hemm ukoll ċertu emendi għal dan ir-regolament u nista' nħabbrilkom li aħna diġà kena emenda għal dan ir-regolament u jista' jkun li dan ħajkun kopert fix xar li ġej fil-Ġermanja U fi Franza ħna palissa għanna 13 stat membru li huwa kopert minn dawn is-simplified cost options li jkopru l-operazzjonijiet nazzjonali u b'ċipru ħajkun 14 stat membru aħna naħsbu illi dan il-ftejjim fuq e- l-alternativi u mill-iktar mod effettiv ta' kif aħna nistgħu nisimplifikawhom niżviluppaw dawn l-alternativi simplifikati u nippruvaw li simplifikazzjoni verament tista' tinkiseb u li il-pis amministrattiv kemm l awtoritajiet nazzjonali kif ukoll l awtoritajiet Ewropej jista' jitnaqqas u sissa aħna nasbu illi dak illi semma wkoll anke brabta mal-operazzjoni huma bħalissa kalkulati li qegħdin ikopru 6.7 biljun euro Nittamaw li sal-ħar tas sena ħajnkun nistgħu nippreżentaw dan kollu. U aħna lesti li nadottaw emenda tal-lat id-delegat meta nkunu ċarajna kollox mal istati membri. Grazzi. Iva, nafu li dan huwa ħafna xogħol qabel, għafadna ħafna xogħol qabel ma naslu għall proċedura simplifikata, però naħseb illi Jammel sens anke mill-perspettiva finanzjarja li nagħmlu dan iżda li jekk permettu li nixtieq ngħid li dina xi ħaġa li tista' tippermetti li aħna naraw li qed ikun hemm Ewropa iktar b'saħħitha li hija xi ħaġa li tista' tkun ta' benefiċċju għal kulħadd. Jekk m'għandx iktar kummenti nista' il ilkoll u nista' nikkonkludi issa il-laqgħa tal-lum u l-laqgħa li jmiss ħadd tkun propju fit-28 <coughs> ta' settembru suppost irċevejtu l-agenda. Anzi, l-agenda ħat irċevuha qabel eh, din il-laqa fuq ta' tinkwitawx.